Sorry, please, can you take... Sorry, we need silence, sorry. Ftit silenzju għek joġobkom għalix eh, se nibdew. Sen kompli bit-Taljan. Jekk joġobkom, sibu postkom għax hemm bżonn li nibdew. Mela, merba. Merba. Dalodu eh, għanna ħafna punti interessanti se jkonna vot eh, importanti fuq il-suq digitali wahdini sar eh, xogħol eccellenti u jiena kontenta li l-lum nistaw naprovaw rapport tal-Kamer Evert il-kollega tagħna fuq l-istrateġija il-ġdida il ġdida għal suq wahdini digitali li kien jinkludi ħafna komitati differenti ma l-komitat tagħna kellu rwol ċentrali irrit najt li xolta dal-lodu importanti għalli xektar tart se tiġi prezentata eh, riċerka importanti ħafna fuq it-talim fil-terzjarju. Eh, jekk mawx oġġezzjonijiet fuq l-agenda nista inkomplu u jekk intom rajtu il-minuti tal-aħħar laqa tal-15 ta' Ottubri ta' Ottubru jekk m'hemmx kummenti nistgħu ngħidu li dawn ġewa adottati. Issa fuq l-interpretazzjoni għanna interpretazzjoni bit-Taljan, Ġermanis, Ingliż, Franċiż, Bulgaru, Rumen, Spanjol, Ċek, Estonjan, Ungeru, bl-Ungaris, il-Litwan, bil-Malti, bil-Pollak, Sloven u Rumen. Uh, palma tafu din il-laqa hija web streamed u eh, irrid nfakkarkom żewġ affarijiet. L-ewwel net illi aħna batna memo lill-membri parlamentari kollha fuq il- Lux Prize illi huwa il-premju tal-ċinematografija eh, fl-Europa, um, tlet films din is-sena li huma l-ewwel xogħlijiet tal-produtturi eh, tagħhom. Il-bira l-ewwel darba kien esperjenza sabiħa ħafna eh, illi kienu qegħdin jintwerew fl-istess moment żewġ films mit-tlieta f'ħafna ibliet Ewropej. Għanna il-Lux Days li se jdumu sa 23 ta' Novembru u uh, kienem uh, ħafna nies li attendew biex, uh, biex jaraw dan il-film il-film Mustang un bat il-film u koll Mediterranea kienem iktar minn għaxar pajjiżi li eh, kellhom il-teatri ta' ċinema kollegati ma' xurxin u dan huwa il-valur miżjut li aħna qegħdin nagħtu lil dan il-premju bħalma tafu sa 23 ta' Novembru ma tistennew sal-aħħar minuta tistgħu tivvotaw għaliex il-rebbieħ se jiġi imħabbar minn hawnhekk mill-Parlament Ewropew intom għandkom l-istruzzjonijiet, eh, tafu meta se jintwerew fil-parlament dawn il-films, f'ħafna pajjiżi anke fil-pajjiż tiegħi stess fej kien hemm ħafna festivals, aħna wkoll il-qajna dawn eh, il-films anke mill-uffiċċju tal- tal-parlament stess tistaw tiksbu informazzjoni għaxum għandhom id-dmir li għatukom l-informazzjoni. Il-premju se jiġi eh, moti fi Strasbourg il-President Schulz se jħabbar il rebbieħ fil-prezenza ta' tlet finalisti. Il-tlet finalisti se il-films tagħhom se jkunu eh, se jkollhom il-subtitles bil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn ikunu jistgħu jintwerew fl-Ewropa u anki barra mill-Ewropa. Aħna eh, redna natu sinjal li nishtiqu nipromuovu il-ċinema Ewropew. Issa fit-3 ta' Deċembru eh, ġiet konfermata il-konferenza interparlamentari promossa mill-Kumitat tal-Kultura u Komunikazzjoni ma' 28 parlamenti nazzjonali et konna respons tajjeb ħafna kien hemm eh, almenu 14 il-President tal-Parlament li se jiġu eh, hawnhekk jirrappreżentaw il-parlamenti tagħhom. Is-suġġett huwa edukazzjoni u zazax u Għall-ewwel darba se jkun hemm il-preżenza tal-Kunsell u tal-Kummissarju Navraċiċ imma huwa interessanti li aħna mhux biss ridna nitkellmu dwar iż-żgħażagħ imma magħhom u eh, dan il-Youth Forum se jkun ukoll rappreżentat eh, rappresentat fil-erba diskorsi tal-bidu u wieħed minn dawn iż żgħażagħ se jkunu f'kull wieħed mill-panels. Mil Aħna stedinna u koll il-rappresentant tal- Bank Ewropew għall-investiment li se jkellimna dwar l-investiment fil-pjan strateġiku Ewropew għall-edukazzjoni u l-kultura. F'dan il-kas edukazzjoni u zaza nittama illi din se tkun inizjattiva li tagħti il-frott tagħha imma jiena nitlobkom illi kemm il-membri eh, sħaħ u dawk l eh, li mhumiex jattendu <clears throat> biħġarhom dan għandu jkun pjaċira kom imma anki id-dmir ta'kom illi tiltaqaw titkellmu mal-parlamenti nazzjonali fuq suġġetti illi għanna eh, għandhom ikollu fil-qalba tal-programm tal-Kommissjoni u anki fil-kuntest aktar wiesa tal-Parlament Naħseb illi bekk nistaw, anzi, qabel ma nagħlaq ngħidilkom ħaġa oħra għaliex eh, kien hemm ħafna kollegi illi qablu. Aħna kellna rċevejna itra, anzi batna itra lil viċi President Timmermans <coughs> fu eh, dak li aħna sirna nafu li fil-fatt medda xi ħaġa li aħna konna tlabna bħala Parlament wank il-Kunsill tal-Ministri fil-Kunsill tal-aħħar ta' Deċembru li fl-2018 tkun sena dedikata lill wirt kulturali. Hemm ħafna assoċjazzjonijiet, Europa Nostra u assoċjazzjoni toħrajn kulturali aħna tlabna u kommentajna mal-Viċi President illi ma jridux iktar illi kunem dawn il-snin Ewropej. Din ovvjament mhix xi ħaġa illi tista' tiġi deċiża eh, unilateralment aħna qegħdin issa nistennew it-tweġiba tal-Viċi President Timmermans diskutejni għaw koll mal fil-laqa tal-koordinaturi, pero fil-waqt li aħna nistennew il-tweġiba għal din litra, aħna eh, tkellimna mal eh, viċi President Mogherini u aħna ridna illi l-edukazzjoni tkun anki inkluża fil-pala standard fil-akkoljenza tar refugjati. E, u anki il-rizorsi e, allokati għall-ajnuna umanitarja il-programmi edukattivi għandhom ikunu inklużi u offruti fil-kampi tal-rifugġati anki f'pajjiżi terzi fil-seduta li jmiss tal-Parlament Ewropew fil-plenarja ta' Strasbourg se jkun hemm riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett inizjattiva tal-Kumitat Deve u aħna batnilhom l-emendi tagħna u anki suġġerimenti. Mela niqafaw u issa nabdu għal eh, la bozz ta' opinjoni illi rridu nivvotaw fuqha lejn għat taz fuq is-suq digitali uniku fil-laqa ta' 9 ta' Lulju l-konferenza tal-presidenti ikkonfermat li l-komitati ITRE u IMCO huma l-komitati kompetenti skont ir-regola 55 imma deċidiet ukoll li l-komitati kif konna sħaqna aħna li l-komitat kult emple juri u libe ikunu inklużi skont l-artiklu 54 tar regoli tal-proċedura din mhijiex opinjoni hija iktar minn opinjoni bħal tas soltu hija opinjoni uh, eh, msaħħa. L-abbozz tal-opinjoni ħareġ fil-21 ta' settembru ġew ippreżentati 183 emenda u fuqhom ikolli ngħid proset għax-xogħol eċċellenti li għamlet ir-rapporteur f'kooperazzjoni ma' Shadow Rapporteurs u flimkien irnexxilhom ja ifasslu test b'ħafna kompromessi importanti ma' test huwa xorta waħda bilanċjat. Kienet biċċa xogħol delikata ħafna qabel ma nibdew nivvotaw, insaqsikom jekk għandkom xil-koll eh, il-karta tal-vot tagħkom u ma nafx jekk hawn xi ħadd li jixtieq jgħid eh, kentejn qabel ma nibdew. Iva, grazzi ħafna, Signora President din ma kienieċ bieċa xogħol faċli li kena namlu. Għalek nishtiq nibda billi nirringrazzja li shadow Rapporteurs kollha u nirringrazzja wkoll mill-qalb lis segretarjat u segretarjati tal-gruppi politiċi. Jiena għamilt sforz kbir biex jintlaħqu l-akbar numru ta' kompromessi possibbli imma meta niġu għal loqsma komplikati tal kompetenzi f'din l-opinjoni jiena ħdim f'tali mod li fil-rapport finali kollox isib il-post loġiku tijaw dan ma kien xejn xogħol faċli u għalhekk kien rrid nirringrazzja lil dak kollha li ħadmu miegħi u Fuq l-emendi ta' kompromess fortunatament ma stajniex nissodisfaw lil kulħadd imma jiena nittama li se jkollna maġġoranza kbira fuq din l-opinjoni għaliex din se tkun xi ħaġa importanti ħafna meta wieħed iqisu ukoll ir-riformi li se jitlu fi seħħ is-sena d-dieħla. Aħna għandna eh, il-kompetenza ewlenija u għandna batu sinjal qawwi lill kummissjoni u ntuhom idea ċara ta' fejn għandha flima direzzjoni għandha timxi din ir riforma Grazzi ħafna Petra. Nirringrazzjaw l segretarjat għax xogħol importanti li għamlu u wissa naħseb illi anke li xadaw rapporter irringrazzjaw għam ukoll u wissa nibdew mill-ewwel bil-votazzjoni. Iva, rrit nsaqsi jekk kienx uh, possibbli illi konna votazzjoni nominali fuq il-votazzjoni, meta nivvotaw fuq il-rapport finali, fuq l-opinjoni finali. Iva, Diġa se tkun hekk il-votazzjoni. Tajjeb mela ħalli ngħaddu għall-ewwel kompromess. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess 2. Fuq il-kompromess 2 ġiet ikkonfermata il-talba tal-kollega Adinolfi fuq il-votazzjoni nominali. Mela bħalma tafu biex wieħed jitlob votazzjoni nominali hemm bżonn illi jkun hemm skont l-artiklu 208 tar-regolament hemm bżonn illi jkun hemm 25% tal-membri illi jappoġġaw it-talba. Almenu għamnek fil-kastana rritu kunem għalmenu 8 kollegi illi għamlu hekk. Għalek, jekk joġobkom ollu jdejkom dawk il-kollegi illi jaqblu illi għandu jkonna votazzjoni nominali fuq dan il-kompromess. Ma kienx eh, ma konniex besibna namlu hekk imma lek eh, bżonn biex aħna nimxu mod demokratiku namlu hekk. Ollu jdejkom mela biss 3 4 voti favur le 3 voti. Mela ħanerġa' niftaħ il-votazzjoni. Min irrid illi konna din il-votazzjoni nominali? Tnejn, tlieta, tlet kollegi. Minu kontra din l-idea? Tajjeb, mela allura se nkomplu skont il-proċedura normali. Naddu għal kompromess nejn, dawk favur kontra astensjoniet, għadda. Kompromess tlieta. Hawnhekk għal darboħra għaw talba tal-votazzjoni għal votazzjoni nominali. Trid tirrepeti din it-talba? Mela, jekk peress per li ntalab ntalbet votazzjoni nominali fuq il-kompromessi kollha, Mela, għan nivvotaw darba għal dejjem. Ollu jdejkom dawk fostkom illi uh, eh, u li konna votazzjoni nominali fuq il-kompromessi kollha għaw tlieta li jaqblu, jiġifieri m'hemmx maġġoranza u għalhekk issa rridu ngħidu illi fuq il-kompromessi kollha m'hemmx votazzjoni nominali. <clears throat> Kompromess tlieta dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess erba' favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 23 dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess 50 le l-emenda 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess Kompromess 5. Minix qed nara sew tajt il-President. Favur kontra assenzjonijiet għadda. L-emenda 28. Favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 37. Favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Kompromess 6. Favur kontra assenzjonijiet għaddit. Seba' u hamsin favur kontra favur kontra astensjonijiet maddeċ. Nistaw niverifikaw mela niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda 57. I close the vote. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 60 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 61 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. 62 favur kontra assenzjonijiet għaddit. kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għaddit. kompromess 8 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda orali numru 1 dawk favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda orali 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. 74 favur kontra astensjonijiet għaddit. 174 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda orali 3 niverifikaw xi trid niverifikaw mela fuq il-kompromess 10 votazzjoni miftuħa biex niverifikaw votazzjoni maluqa Ma deċ. Sitta u sebajn. Favur kontra. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb li deċ aħjar niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ għal wieħed. 78 dawk favur kontra astensjonijiet u 157 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda orali numru 3 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għaddit Menda 70 favur kontra astensjonijiet għaddit. Naħseb għamil zbal. Dawk favur kontra astensjonijiet naħseb maddeċ imma ħjar verifikaw votazzjoni miftuħa. L-emenda 70 maddeċ votazzjoni maluqa ma maddeċ għamil zbal tajt il-president 72 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 13 fil-paġna ta' wara dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 14 fil-paġna li mess favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 112 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 150 fil-paġna ta' wara favur kontra astensjonijiet Naħseb illi maddeċ ħjar niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għaddit. L-emenda 163 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 155 favur kontra astensjonijiet għaddiet maddeċ, maddeċ, maddeċ. Mija seba'jn, favur kontra astensjonijiet għaddet, kompromess 23 favur kontra astensjonijiet għadda dan, emenda 93 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 94 favur kontra astensjonijiet niverifikaw il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddeċ. 102 favur Amenda 102 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 104 favur kontra astensjonijiet għaddit, 133 favur kontra astensjonijiet għaddit, 145 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 148 favur kontra astensjonijiet għaddit 100 aħjar niċċekjaw. Il-votazzjoni miftuħa 148 Mikkels. Votazzjoni maluqa Għaddit. 158 favur kontra astensjonijiet maddeċ 159 favur kontra astensjonijiet għaddiet 164 favur kontra favur kontra għas-sessjonijiet niverifikaw votazzjoni maluqa maddeċ għal vot wieħed 168 favur kontra astensjonijiet għaddit 179 favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni miftuħa niverifikaw l-emenda 179. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 180. Favur kontra astensjonijiet għaddit. 182 favur kontra astensjonijiet għaddiet 183 favur kontra astensjonijiet għaddiet citation numru 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet 4 favur kontra astensjonijiet Favur kontra astensjonijiet għaddiet 5. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 24 ta' rapporter. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 209 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 10 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 25 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, Kompromess 26 favur kontra ta' diet. Kompromess 27 paġa ta' wara favur kontra sessjonijiet għaddiet. U issa l-vot la bosta opinjoni komplessiv niftaħ il-votazzjoni nominali. In uh, I close the vote. Votazzjoni maluqa. Everybody vote. Not everybody voted. Okay. Okay. And so Mela, għaddiet 19 favura, 6 kontra u 3 astensjonijiet. U memx astensjonijiet. Tajt il-kallim? Le, 3, 3 fil-fat. Tukkarġu ħal-kallima. Iva, nifraħ li rapporter lil Petra. Skużawni, skużawni għad il-mikrofonu lil Petra. Ja, Iva, grazzi. Grazzi l-kollegi kollha. Sa dan il-riżultat da stant ċar nisġena taftin l-opportunità. Skużawni, jekk joġobkom, qed titkellem ir rapporter minuta ta' silenzju. Nixi naħtab din l-opportunità bħalma kont edanajt biex nirringrazzja li daw kolla li kollaboraw uh, miħaj flimkien mal gruppi l-assistent, il-segretarjat, il-membri kolla, l-senjura Melisova u koll, il-konsulent tal-grupp tana li sejra titlaq mill-Komitat tal-Kultura din il-ġimma stess, ħat tisara għal-Komitat Tempol fil-fatt u nixtieq ringrazzja għal-ħidma eċċellenti l-kooperazzjoni mill-aqwa li kellna. Naħseb li kollegi minn gruppi oħrajn jistgħu jaqblu miegħi fir-ringrazzjament tiegħi u jistendu ringrazzjament huma u għrala kull suċċess fil-kumitat l ġdid hija tassew ta' illi sejra tħallina. Jiena wkoll kol nina ma' ringrazzjament ta' Petra illa għaliex din fil fatija persuna intelligenti immens u tassew ħabrika. Ħadmet mod eccellenti mal Forsi advisors l-oħra u dan tassew kien tajnuna l-komitat. Min Gjerga Siva? Polli Grigora, sto proto meros. Eh, iva, grazzi. Mela l-ewwel net dwar il-premju Lux. Premju importanti ferm il-bieraħ waqt il-votazzjoni ksaret presentazzjoni uffiċjali tal-premju. Ma nafx torta min dan. Dwar il-votazzjoni tal-lum tas-suq wieħed diġitali dan huwa progress kbir importanti nifraħ lil Petra tal-ħidma tagħha Iżda fadlenna x'naqtfu, xkiel x'nelbu u għal stant il-konċentrazzjoni hemm trid tibqa' iva grazzi tal-li dan il-punt nixtieq infakkar lill-kollegi li l-bira fis-seba' nofs ta' flaxija. Btiet il-preżentazzjoni ta' bosta blit, posta blit tal- fil-Mediterranja fil-fatt il-kalikun hemm President Tajani zdaħna bizna ma sejniex indumu il għaliex kien sejr jixxandar mod dirett fil-pajjiżi kollha voluta da santaħna konna voluti minn Marza Rossetti, rappresentanta tal-uffiċċju li tuħseb il-Premju Lux, għamlet biċċa xogħol mill laqwa għana nistgħu naraw fl-ibliet tagħna, nistgħu anki naraw hawnhekk fil-Parlament ħasra iżda ma stajniex nagħmlu mod ieħor. Il-modija li tuħodna suq diġitali waħdini jew waħda twila, iżda ħankomplu naħdmu għatieħ biex insibu soluzzjonijiet bilanċjati mill laqwa Issa sejrin ngħaddu għall spjegazzjoni ta' tliet proġett ta' tleta bozzi fil-fatt Nibżew b'suġġett interessanti ferm tal-im dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Palma tafu u ir-rapporter kien hemm diġà skambju ta' opinjonijiet interessanti ferm. Suġġett attwali ħafna fi żmien meta wieħed jipprova jsib l-eruq tiegħu anke kulturali u s-sejbin ta' ċittadinanza Ewropea attiva għal-stant punt attwali ferm ħanivvotaw fuq fil-Komitat fil-11 ta' jannar għandkom sa' 19 ta' novembru fil-statej ta' wara sinar biex prezentaw l-emendi fuq dan la abbozz Kollega. Eżis kollegi, Iva, biex prezenta il-rapport dwar tajm tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel u il-messagġi prinċipali li jorbtu ma' dan is-suġġett. Fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet jiena konvent illi dan is-suġġett u rilevanza f'kuntest fejn il-konsekwenzi tal-kriżi ekonomika l-Unjoni Ewropea rat anki xejra li tista' tiddubita mill l-idea innifissa tal-Unjoni Ewropea għadha sta tiddubita mill-identità Ewropea. Posta ċittadini għandhom għarfien limitat tal-istituzzjonijiet u għal dastan tħossuhom imbeda nuqqas ta' kuntatt mill istituzzjonijiet u dan huwa ta' deficit kulturali u politiku. Dan ġi rifless fl-elezzjonijiet parlamentari li għaddew fejn 42.6% biss ta' ċittadini u 27% tal-iktar età zazuwa marru jivvutawa dawn l-elezzjonijiet. L-iktar rata baxxa f'dawn l-aħħar snin għall-istanta irridu naraw interess attiv fil-proġett ta' unifikazzjoni Ewropea. Dan nistgħu nilħuh billi nisqu fuq id-dimensjoni miżjuda Ewropea fl-iskejjel. Dan jista' jżid is-sens ta' appartenenza l-Unjoni Ewropea l-aċċettazzjoni ta' soċjetà multinazzjonali u multikulturali tista' tkompli ta' tisseta li ċittadini biex jitilqu mill-komunità tagħhom u jibqgħu kompetittivi f'dinja globalizzata. Ixtieq nisħaq illi l-importanza ta' dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni ġiet rikonoxxuta sment bil-ilu fejn fis-76 programm fil-qasam tal-edukazzjoni kien si adottata. Ġala darba sa minn dakinhar il-politika baqat fil-fatt din il-politika fil-qoċċata tal-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport ikompli foka fuq komponent wieħed importanti talim li hija referenza għal l-arfin tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Dan għandi wassal li ċittadini kun jistaw jaħdmu wiċċaqal u f'Ewropa u dinja aktar globalizzat u integrat għal dastanz għanna nwaslu għal arfin b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea u nippermettu li ċittadini jriflettu b'mod autonomu u kritiku speċjalment fuq il-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea u anki fuq l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel punt il-konsens tal-ġeografija tal-Unjoni Ewropea, l-istorja u l-kultura u l-Unjoni Ewropea nifissa u anke kif taħdem kif jazmu l-istituzzjonijiet, it-tini net, nisun nifmu pala ċittadinanza u anki toleranza kuxenza u għarfien ta' kulturi oħrajn kif ukoll konċetti demokratiċi u drittijiet fundamentali. Dan il-punt li anki jorbot mal-kompetenzi imprenditorjali il huma meħtieġa biex jaħdmu f'soċjetajiet pluralistiċi demokratiċi u jissemmaw liħina, anke jekk il-biċċopija tal-Istati membri b'mod progressiv integraw dimensjoni Ewropea fil-kultura ta' taħriġ jista' jsir ferm issiet għal kurrikulu fostom anki l-kodba tal-iskejjel u l-metodoloġija tat-talim, meta għati jikkonsidra anki l-arfin limitat tal-Unjoni Ewropea fostu ċittadin l-Unjoni Ewropea għandha tkun viżibbli fil-materjal ta' talim fuq livelli kollha fuq il-forum kollha ta' edukazzjoni li jinkludi anke l-edukazzjoni vokazzjonali u s-settur tat taħriġ. Il-taħriġ tat talim għandu jkun imsejjes sabiex l-allima jkun jistgħu jgħalmu dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri tagħha. Fit-teorija u l-prattika, l-kodba tal-iskejla għandhom jippruvaw ikopru b'mod usa suġġetti Ewropej u jiġu adattati għall-etajiet differenti li jikkonsidraw anke l-interessi tal-istudenti. Il-metodoloġija fl-iskejl se tittejjeb u għandha tingħata responsabilità lill-tfal tat-talim tagħhom u tuża anke stimoli dwar kif l-Unjoni Ewropea taħdem aħna rridu nikkonsidraw il-possibilitajiet offruti mill-programm fil-qasam tal-kultura edukazzjoni jistaw jintużaw anki tal-promozzjoni ta' ħiriet tal-lingwa, ċittadinanza attiva u fem anki ta' kulturi differenti u nibqaw nagħtu appoġġ finanzjarju u aċċess usa għal mobilità nitlob lill kummissjoni sabiex il-partiti tal-Istati prinċipali jkunu konxi u jiġu mħeġġa jużaw il-finanzjamenti possibbli offrutu minn dawn il-programmi li lil minn dan programmi oħrajn pal twinning School Education Gateway u għodot oħrajn jistaw jintużaw għal skambju ta' anki użu ta' proġetti u materjali oħrajn marbutum l istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea anki networks assistenti nazzjonali u mhux għal promozzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali għandhom jiġu imrawma sabiex ikun hemm skambju fiħdan dawn in-networks l-aħħar net fuq livell nazzjonali rapport jirrakkomandi l-Istati membri sabiex jiżguraw ir-rilevanza tal-kurrikulu tagħhom fis-sistema edukattiva ġenerali b'tisħiħ ta' dimensjoni Ewropea sabiex ngħinu lill-istudenti jiksbu il-ħiliet meħtieġa sabiex ikun jistgħu jċarqu f'soċjetajiet interkonnessi aħna rridu li jkun hemm rappreżentazzjoni ta' dawk in-nies qegħdin jiġu li jkun qegħdin jipparteċipaw f'dawn il-programmi, jirdu nagħmlu promozzjoni tal-valuri kemm fl-iskejjer kif ukoll fuq livell universitarju it-taħriġ formali u informali huma importanti anki jatrawim ta' kompetenzi ċiviċi li huma tant essenzjali ċittadini Ewropej. Ir-rapport ikompli jisħaf fuq il-bżonn li nirgumentaw dawn il-bżonnijiet u anki fuq il- distinzjoni bejn edukazzjoni formali u informali. Sati membri huma mħeġġa jirrikonoxxu l-faċilitajiet u jiffaċilitaw ir wol tal-imsieba soċjali soċjetajiet ċivili sabiex jagħmlu tajjeb għal dan l distak li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini. Dawn huma l-idejat prinċipali hemm fir-rapport li jiffoka fuq il-bżonn li nisqu iktar fuq dimensjoni Ewropea u jirrekomandazzjonijiet possibbli sabiex nilqu dawn l-għanijiet. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. ħerqa' nisma' l-kummenti tagħkom l-emendi u sabiex ikonna kollaborazzjoni fuq dan id-dokument. Eh, grazie kollega eh, Zagici. Grazie kollega Tagici, nixrek anki toħlo. Test olistiku l ewwel net nad il-mikrofonu li shadow rapporters u mbagħad lill-kollegi l-oħra. Ma nafx jekk wara shadow jekk wara shadow żawn min jix jitkellem għandna 10-15 minuta kollox biex jkun nistgħu nleħqu anke l-punt liħor. Għadda stant nara minn xieq jitkellem, Svetrova, Malinov, iktar? Le. Sabiex nkun saw nikkalkulaw l-allokazzjonijiet tal-ħin. Malinov jidir li l-ewwel, mbagħad Svetrova. Thank you. We are still not very much behind, but Grazzi l-ħin. Sissa du favorina. Mela, Jiena bħala dwar dwar rapporter x'approċċ ħadd, mhux dejjem konna din l-opportunità. Iżda jiena indirizzajt il-komunità tal-allima f'pajjiżi stess. Kien hemm diskussjoni fuq dan ir-rapport u se nżomm li tiegħi tiegħi diskussjonijiet nixtieq Nirringrazzja li dawn l-għalima li tassew għamlu sforz u ħarġu bosta suġġerimenti, suġġerimenti illi jistaw jintużaw fil-ġitazzjoni nazzjonali, jista' hemm ċerta punti illi għadhom anki valur dimensjoni Ewropea u nittama li jirnexxilhom jiddaħlu fil-verżjoni finali tad-dokument. Tafu li dokument huwa musum fit-tliet tad-dimensjoni Ewropea f'edukazzjoni, ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u ir-rwol tal-Istati membri. Fuq l-ewwel punt id-dimensjoni Ewropea. Saru bosta suġġerimenti eh, fir-rigward tal-kontenut. Naħseb illi huwa forsi diffiċli illi dan jiddaħal fir-rapport, iżda naħseb għandu jissemma speċjalment għal ċerta pajjiżi. it-talim tal-istorja huwa komponent importanti tal edukazzjoni il- talim tal-istorja huwa meqjus bħala xkiel jew faċilitatur tal-idejat Ewropej. Mela ġala darba eh, nafu b'din is-sitwazzjoni ta' min isemmi tal-inqas il fat li inħriġna b'din l-idea li nelbu l-istorja mhux ninsewa, iżda iridu nelbuha. Hemm ċerta distinzjoni kif naraw dan l-approċċ. Issa hija formulazzjoni li taħdem fil-biċċa kbira tal-istati membri. Mela. L-allima illi jgħalmu fl l huma marbuta mal-edukazzjoni ċivika u li huma daqstant motivati mhux iħossuhom abbandonati iżda ma jħossux illi għandhom organizzazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea speċjalment fejn meta jkunu jridu iżommurhom aġġornati dwar l-aħħar xejriet, iżommu ruhom informati. Kulħadd jista' jgħid li tant hemm links tant hemm aħjar prassi. Iva, Issa m'għandniex aġenzija li tajt li din hija l-aħjar prassi. Fl-istess waqt nixtiequ ngħidu li l-prinċipju impossibbli fl-edukazzjoni tajt li mila ħjar għax tant varja minn pajis juħar iżanna bżon ta' xi tip ta' kontroll tal-kwalità. Bosta għalli ma jħossu dan il-bżon, hemm bżon ta' mendi konkreti Iva, jishtiqo xi tip ta' akademija anki akademija tal għallima stess fuq livell Ewropew. Akademija tal għallima per eżempju marbuta mal-Parlament Ewropew b'xi mod. l-għalima ek iħossu li għandhom ċentru jotta li jom li jirrepresentom. Kienem ħafna ta' didiet u diskussjoniet fuq dan il-punt. It-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel isir mill-għallima, minn ġejjin l-għallima, mill-universitajiet. Minkejja illi hemm limitazzjoni tat-talim fl-iskejja li rridu ngħidu kemm tejn anke dwar l-universitajiet illi jippreparaw lil allema biex imorru jarmu fl-iskejjel. Impossibbli illi dan il-punt ma jissemmiex. Irridu nifukaw fuq dan u tajjeb nisħu l-istati membri tal-inqas ikollhom aġenzija waħda li tista' tipprovdi ċertifikazzjoni, forsi mhux diploma, sa xi tip ta' ċertifikazzjoni fit-tmiem ta' kors ta' min jixtieq jagħlem l-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Inti tista' tgħallem dwar l-Unjoni Ewropea fl-istudji Ewropej, xjenza politika. Forsi xi ħadd jixtieq jgħallem dwar l-Unjoni Ewropea u għandu raġunijiet validi biex jagħmel dan. L-Universitajiet għandhom jippermettu l-għalli ma jkun jistgħu jagħmlu dan. Issa dwar it-talim ta' l-iskejjel ta' dawk li qegħdin għadejjim il-proċess ta' preparazzjoni għall-isħobija. Għalfejdu nistennew sa' ma' seħ l-isħobija biex nibdew nalmu dwar l-Unjoni Ewropea. Hemm vantaġġ li inti tbitallem dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel u li tinkludija fil-proċess ta' negozjar mal istati li għadhom imbeda iżda xi darba ħajissieħbu bħal Balkani tal-Punent. Dawn iż-żewġ elementi marbuta ma' talim tal-Istati membri jispjegaw anke l-obbligu li għandu jkun hemm fl-Istati membri u l-bżonn li narbtu anke mal edukazzjoni għolja. Grazzi. Grazzi naħseb li intervent verament tajjeb. Imma nitlob kont titkellmu fil-qosor għax ma tantx baqanna ħin. Ejja nisimgħu Sinjor Xidrova. Grazzi ħafna, Sinjora President, ħani prova nitkellem fil-qosor. Veru tajjeb li nista' nħalli inkompli fejħalla il-kellim ta' qabel, kellu kummenti tajbin, kostruttivi kif eh, isir it-talim fuq l-Unjoni fl-iskejjel huwa settur importanti ħafna għax il-feedback li nieħdu mill-iskejjel huwa li dan qatt madux biżejjed l-opportunitajiet hemm qegħdin imma l-iskejjel għandhom affarijiet oħra x'jagħmlu iktar importanti. Hemm bżonn li noħolqu eh, ambjent aħjar spirtu aħjar biex dawn is-suġġetti jiġu malma u jiġu malma so. Ġifir dan jaqbel eżattament ma dak li qal il-kellim ta' qabli. U jekk insibu mod ta' kif naslu għal dan, naħseb il-kontribut tal-Parlament Ewropew ikun kbir. Ringrazzja rapporter tal-li eżaminajt l-affarijiet kollha li jadbaqa xi jsir. Jekk aħna eh, nżidu din il-proposta li għanna kemm kem smajna, il-rapport dejjem ikun aħjar. Il-punt kritiku li għandi jien huwa biss fuq il-punt numru 8 fej qed nitkellmu dwar l-immaniġjar demokratiku u il-mod ta' kif nużaw il-governanza demokrativa fl-iskola. Demokrazija u l-professjonalizmu iridu jmorru id fit għaliex ma nitkellmux dwar il-partiċipazzjoni tal-istudenti u tal-allima u mhux l-involviment dirett tagħhom fil-amministrazzjoni tal-iskola. Maura, inti xtaqt titkellem? Iva, grazzi, signora President. La ultima occasione che tengo il placer di dirigirmi l-aħħar darba li qed ikollu l-opportunità li nitkellem magħkom bħala membru tal dan il-kumitat għaliex jiena rriżenjajt bħala membru tal-Parlament Ewropew mill-25 ta' novembru lem sabiex nikkandida ruħi fl-elezzjonijiet ġenerali fi Spanja u f'mument diffiċli ħafna l-pajjiż tiegħi imma fl-istess ħin uh, eh, mument fejn jista' jiġri jiġru ħafna affarijiet, mument importanti fil-politika Spanjola. Nirringrazzja lill president u lill membri kollha ta' dan il-Komitat mhux biss il-membri tal-Parlament imma lill-assistenti l-assessuri kolla għax-xol kollu li għamlu tul dan is-sena u nofs naħseb illi il-metodu ta' ħidma ta' dan il-parlamentu ta' dan il-komitat mod partikolari u importanti ħafna, pozittiv immens u illi għanna nwaslu dan il-xol li namlu aħna fl-istituzzjonijiet nazjonali tagħna fejn u possibli jina żgurek se nipprova nagħmel Naħseb illi eh, dan il-Parlament u il-valur miżjut li joffri għandu jinqasam mal-pajjiżi kollha illi jagħmlu parti u ma rappresentati fiħdanu. Jiena issa nixtieq nitkellem ukoll fuq it-talim ta' dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel dan mhux biss huwa suġġett li dejjem ħassibni uh, fuq livell politiku u eh, kien inklusu kol fil-programm elettorali tal partijt tagħna u issa qed jiġi żviluppat permezz ta' dan ir-rapport li qed niddiskutu hawnhekk illum. Sfortunatament m'hemmx test li leġislattiv li jiddefinixxi l-identità ta' ċittadini Ewropej minkejja li dan approvajna nagħmlu kemm il-darba l-Ewropa huwa iktar eh, proġett tal-istati milli ta' ċittadini u eh, anki jekk aħna rridu Ewropa ta' solidarjetà dana ma nistax noħolquha mingħajr ma eh, ikonna il-parteċipazzjoni u l-involviment ta' ċittadini tagħna. U dan għanna raħmu xbis minn nis tal-ġenerazzjoni tiegħi li eh, kultant eh, jissieħbu tarġ dan il-proġett Ewropew imma dana qed eh, nirreferi b'mod partikolari għazzazax għaliex dawn jistaw u koll u qegħdin fil-fatt issemmaw leħinhom fil-xena politika kif qed jiġri fi Spanja irridu Ewropa irridu Ewropa Federali iktar milli dak li qed niprofdu aħna bħalissa. Dan il-proġett fil-bidu net fil-istorja diffiċli taħħa l-mod kif taħdem. Tana kollu jrid jiġi mallem fl-iskejjel tagħna u fl istituzzjoni edukattivi kollha il-ħsieb kritiku huma l-odda u l-armi l-iktar qawwijin kontra l euroxettiċizmu fil-rapport ta' Dragici wieħed mill waħda mill-ewwel premessi semmi li l-maġġoranza tal-istati membri integraw it-talim dwar l-Unjoni Ewropea fil-programmi tal-iskejjel u fil-taħriġ tal-allema -tal dana, per eżempju fil-kassa ta' Spanja, għatma ma kien jeżisti għal kiena naqbel 100% ma dan il-paragrafu eh, fejn edin inħedġu l-istati membri biex jappoġġaw jirrevedu il-sistema ta' talim tagħhom sabiex il-kurrikulum ikollhom rabta mill-qrib mal-Unjoni Ewropea nżid ukoll li dan irid issir fuq livell livelli kollha tal-edukazzjoni mill-iskola primarja sal-sakemm jaslu l-università fiċ-ċentri ta' taħriġ professjonali wkoll. Issa dana kif nistgħu npoġġoh fil-prattika? Skużani, skużani eh, titqassar għax qed titkellem fit-tul wis. Iva qed nikkonkludi, Signora President jekk aħna naħdmu fuq livell Ewropew kif ukoll nazzjonali, mod partikolari f'pajjiżi dibattitu politiku dejjem eh, intilef ir wol ta' religjon u tal-lim tal-lingwa eh, li bija jiġu malma suġġetti għamnek aħna rridu eh, tal-lim ta' kwalità indirizzata lejn is-suq tax-xogħol u dana din hija l-isfida li qegħdin niffaċċaw il-kol. Grazzi. Grazie, Borgio. Grazie, ħafna nejt verament li l ewwel se ngħidlek li se nitilfuk, inti kollega validu ħafna, verament dejjem inti parteċipajt mod tajjeb u għandek eh, viżjoni verament tajba tax-xogħol li nagħmlu fil-kumitat tagħna, relazzjoni bejn il-kultura, il-politika, id-diplomazija eh, eh, u l-kultura. Aħna jiena nagħmellek l-awguri, nawguralek u nispera li il-politika tijak, il-ħajja politika tijak ikolla ħafna suċċess. U nisperaw li min se jieħu postok il-persuna tkun u kol tajba daqsek. Ġifiri, nawguraw lek ħafna, mux bisini ma l-kollegi kolla, issa nisimaw il-kollega Xuntiz, ma nafxekux et nipronunċa jismek kif suppos. Grazzi ħafna, Sinjura President, tal-li tajt ċans nitkellem. Jina l-għol darba li qed nitkellem fil dan il-kumitat membru ġdid jien, għaw minn ġej, għaw minn sejjer. Jiena ili deputat ħames snin f'kumitat joħramma, ma. Ngħidilkom hekk biex tkunu tafu eh, fuqi. Kont fl-affarijiet barranin u anki għal ċertu żmien kont deputat f'pajjiżi u ministru tal-affarijiet barranin fil- meta kien hemm il-gvern tax-xelluk. U kont nħusib l-affarijiet Ewropej. Mela, fuq il-suġġett tal-lum huwa wieħed suġġett verament interessanti nishtiq, xtaqt nejdilkom xinu il-kuntest tijaj, għaliex li daqstan dan il-sujġet. Huwa importanti li nsibu il-kaptu ta' din il-kwistjoni, mela, l-ewwel kumment tijaj. Jekk naraw li jemir il-problemi, minn dar rapport juħorġu il-problemi, irridu neżamnaw il-fat kif il-ċittadin Ewropew iqis l-Ewropa, kif jista' jara li jista' jipparteċipa. Dawn huma l-mistoqsijiet li rridu nistaqsu. Imma kif se nirranġawhom dawn l-affarijiet xini x'inhi l-vera problema? il-ċittadini Ewropej ma domx jieħdu sem fil-proċess demokratiku. F'pajjiżi kien hemm 50% ta' nit li ma marrux jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet. Allura fejn il-problema? Dawn għax ma jafux xejn fuq l-Ewropa? Jew inkella għax huma eh, diżappuntati bil-linji tal-politika eh, fil-ħajja li tolqotom fil-ħamilħa fi ħajja tagħhom ta' kuljum huma diżappuntati għax jgħidu nipparteċipa, nivvota, imma xejn ma jiġi implementat, anzi bil-kontra. Allura għalfejn nivvota? Ċittadin jaħseb li għal xejn imur jivvota. Allura x'nistgħu nagħmlu aħna? Jiena fuq dan il-punt għandi l-emendi u sanressaqhom. L-edukazzjoni x'inhi l-ewwel nett li wieħed ikun jaf l-istorja, l-ġeografija, jitallem, jitallem suġġetti oħra u anki jitallem fuq l-Unjoni Ewropea. U dan it-talim irid jiġi trasmess sow, mhux talli, tal irid ikun trasmess mod komplut b'kollox. Iġifieri xirrid ngħid jiena. Kemm hawn nies jafu minn fejn bdiet Eh, eh, l-Ewropa. Skont il-mitoloġija Griega, l-Ewropa kienet prinċipessa fil-Fenice eh, ġifri fejsa mill-Libanu. Il-kwestjoni ta' kif issa nitrattaw rifugjati. <laughs> Minn hemm ġejjin Għalek, wieħed irid jifhem il-ġeografija u l-istorja, irrit ikun jaf minn fej bdejna, għaxin kella l-messaġġ ma jgħaddix għax aħna rridu nistrasmettu l-valuri tal-Unjoni Ewropea wara kollox. It-tieni punt. L-edukazzjoni, l-edukazzjoni taċ-ċittadin. Min jafu l-istituzzjonijiet ta' Ewropej? Min jafhom ta' veru? Ħafna eh, drabi in-nies jisimgħu b'Dyson eh, Bloom bil-Eurogroup. jisom għax huma jiddeċidu, nies fuqhom jafu, ma damux l-istituzzjonijiet, allura xista jifhem iċ-ċittadin? Mhux se noqgħod intawal dak li rid ngħid fil-fatt jiena huwa li t terapija għalija hija li kollok informazzjoni korretta tal-valuri, l-prinċipji, l-istorja fuq il minn fej bdiet l-Unjoni Ewropea, fuq xiex hija bbażata. U irid ikun hemm preżentazzjoni tajba ta' x'inhi l-Unjoni Ewropea issa kif inhi issa. Għax inkella n-nies jinfixlu u ma jkunux jafu kif l-affarijiet Ewropew għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Jiena, sinjura, se għafaw ma se nressa l-emendi dibxi konna rapport tajjeb. Grazzi u nilqawk mana. Iva, inti ġejt minn flok il-kollega li aħna konna napprezzaw ħafna. Il-kollega Glesios kien persuna u kol maħbuba ħafna f'pajizu. Nilqawk mana. Issa, l-aħħar żewġ eh, kollegi, tlet minuti, għax kella mhux se nlaħqu il-kollega Zver u Jakonu. Jakonu. Hvala za besedo, gospa predsednica. Eh, rad bi čestito Damjenu Drgičiju, da se je lotil te izjemno. Grazzi, nifraħ il-rapporter tal-li studja suġġett tant importanti li mux l-ewwel darba li qed niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk fil-kumitat. L-Ewropa hija entità sui generis mill-perspettiva kulturali, mhux biss imħabba d-diverġenzi ta' kultura. Imma dan għandu jiġi mallem għax wara kollox fl-istorja nistaw namlu naħdmu iktar biex nenfasizzaw il-dimensjoni Ewropea. U għamennu li f'dawn l-aħħar 50 sena il-kurrikulu, il-kurrikula tal-istudji ovvjament ħarġu minn movimenti nazzjonali, minn eh, l-istati nazzjonali, manki l-Unjoni Ewropea ta' kontribut. Proċess hemm eh, fuq żewġ binarji. Mhux biss li wieħed jitrasmetti l-informazzjoni dwar l-istorja, imma kien hemm id-dimensjoni edukattiva fejn wieħed kien kon qegħdin nippruvaw aħna nwaslu il-valuri tal-Ewropa wara kollox l-Ewropa hija komunità ta' valuri ta' prinċipji. U fl-istudji anki mill-kodba li wieħed jistudja dawn il-valuri hemm iridu jiġu trasferiti id-difiża tal-valuri tal-Unjoni Ewropea kif aħna niddefenduhom dawn il-valuri permezz ta' l-sistema edukativ formali wieħed jista' jippreżenta il, dawn il-valuri tal-Ewropa anki meta naraw il-proċess ta' Bologna. Imma il-proġett mbagħad sar wieħed tekniku wisq jonqos ħafna xi jsir fil-kontenut, fil-forma imma mir-rapport qed naraw li ma tantx nistgħu nagħmlu iktar għax eh, ovvjament it tagħlim fl-istati membri eh, huwa e, it tagħlim jibqa' responsabilità tal-istati membri u d-dimensjoni Ewropea qiegħda f'idejhom ukoll. Kif għadna kemm smajna, bżonn li inħarġu aħjar l-allima permezz ta' proġetti li jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Iktar ma jkun hemm eh, allima intiżi iktar ikunem tibdil kemm fil-textbooks fil kif ukoll fit-talim propju. Issa il-kollega jakonu mbagħad jixtiequ jitkellmu żewġ kellim oħra. Però qed baqalna ħafna x'namlu qabel nitkellmu fuq il-riċerka. Ekkieġobkom fil-qosor xin mhux ser xinna. Grazzi ħafna. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li il-problemi, il-kwistjonijiet soċjopolitiċi, dawn l-affarijiet kollha wieħed jista' jikkombattihom b'mediċina waħda. Forte bine venitta ċe subiect, u jera suċċedam li dragiġ bom fjala turx. Minn dawn il-problemi kollha, il-rapport ta' Sur Dragiċi huwa tajjeb aħna se nappoġġjaw dak li qed jagħmelu. Imma nixtieq ngħidilkom li biex noħolqu iktar kuxjenza fost iċ-ċittadini Ewropej dan kollu għandu jkun ir-riżultat tas somma tal-istorja tal f'kull pajjiż kollox għandu jenaqat naħseb li il-fat li dawn il-konflitti u l-gwerer għal ħafna snin jagħmlu l-Ewropa tal-lum għalhekk huwa importantissimu li nitalmu dwar l-istorja tal-Ewropa. Anki il-lingwa il li juża is-sur Farax mux miex lingwa indipendenti, taqqat ħafna lingwi jew lingwaċ hemm bżonn meta jistaqsuna meta jistaqsuna minn fejġejna ngħidu li aħna Ewropej. Is-Sinjura Libaċka. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena ngħid li naqbel ma' s-sur Diokonu għax l-aħjar eh, mezz u li konna edukazzjoni b'saħħita imma anki l-aħjar medicina ma taħdimx jekk ma tintużax tajjeb. Jekk ma tittieħeġ skont id-doża. Is-sur Dragiċina l bozza rapporti jew nifraħlu għalih, imma ma rridux nimponu iktar modules ta' talim hemm bżonn nużaw il-kurrikula li jeżisti diġà. U naraw kif insaħħu t-talim għal ċittadini Ma rridux nżidu xi irridu naraw xi x'għandhom bżonn in-naħa l-oħra u rridu niżguraw li l-ewwel net l-allima huma preparati huma mħarġa kif suppost xwara kollox huma eh, li se jitrażmettu dan il-kontenut eh, sas suġġett Sur takkula. Iva. Jiena dan ir rapport naqbel miegħu imma ħan nitkellem bil-Finlandis. Anzi, naqleb għall-Ingliż, jina naħseb li meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni, it-talim irridu niftakru li din din hija kompetenza tal-istati membri. Ġifri, aħna l-unika metodu li għandna huwa l-OMC, l-Open Method of Coordination, nistgħu biss naqdu nikkoordinaw imma il-kompetenza sta l-istati membri. Mhux faċli li noħorġu b'definizzjonijiet ta' eh, dan it-talim fuq l-Ewropa, imma tajjeb li nitkellmu ajar fuq il-valuri Ewropej. Għax dan wara kollox qed nitkellmu fuq il-demokrazija, l-istat ta' dritt, il-libertà, da din hija li kostitwixxi l-Ewropa U da, fuq dawn il-prinċipji għanna aħna nenfazizzaw l-istorja komuni tagħna toffri ċertu sfida u kol għax kif nifmu l-istorja anki dawn il, din il-tip ta' fema dvarja minn pajjiż għal liħor Meta niltaqa' iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom għeddeja differenti tal-istorja tal-Ewropa. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li rridu ninkoraġġixxu l-Istati membri u l-Ministri biex jaġixxu f'dan is-settur fil-settur tal-edukazzjoni u tat-talim. Għax huma il-ministri li għandhom kompetenza, ma il-rapport jina naqbel miegħu tajjeb li ninkoraġixxu l-istati membri. Grazzi. Grazzi. Bekk aħna għalaqna il-dibattitu fuq dan is-suġġett, suġġett importanti ħafna, naħseb li għanna bażi għal rapport verament tajjeb, l-emendi jistaw jaslu nil-qawom sa' il-19 ta' novembru nixtieq infakkarkom li ovvjament din is-sena anzi fl-2016 se konna l-inaugurazzjoni tal-Dar Ewropea. U kif nirrakkontaw l-istorja tajjeb li nitkellmu fuq binja Eh, u kol l-Europa li jitibni ruħa fuq id-demokrazija, fuq il-liberta, fuq dawn il-prinċipji. Grazzi, issa naddu għal rapport Limis. Se nitkellmu fuq opinjoni mal-kollega Maragall ek joġbok tista tispjegalna ftit għan nitkelmu fuq l-Erasmus Plus u għodot oħra biex titħeġġeġ il-mobilita tal-ITV, ovvjament l-approċ tat-talim matul il-ħajja. Dan il-rapport l-emendi għal dan il-rapport għandhom jaslunna sal-24 ta' novembru għat-2 u l-empl u kol ħadmet mħabba l-artiklu 54 għalek tajjeb li żewġ komitati u l-empl setat il-parir taħħa fil-11 ta' jannar ta' sena diħla. Ek joġbok sur Maragall. Grazzi ħafna, Signora President. Ħana mela. Yeah mm, din naħseb se nibda Mod ġenerali naħseb irridu nibdew mill-konċett rabtiet bej il-konċett tal-taħriġ u x-xogħol. Dawn huma nistgħu ngħidu li dawn huma xi ħaġa li hija nieqsa mis-soċjetà Ewropea illum. Mela, naraw il-konsegwenzi ta' dan il noqasijiet li jen fil-rapport imma laqas ma nistaw nieħdu azzjoni fuq il-kawzi kollha jew li nbidlu il riżultati ta' dan il-rapport. Mella għanna żewġ naħat tal-istess munita, jiġifieri il-livell tal qat u differenzi kbar bejn ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea minn 0 għal iktar minn 50% ta' qatt fost iż-żgħażagħ u mill-banda l-oħra l-school leaving itluq bikri mill-iskola. it-taħriġ professjonali u it-talim li jinkludi u koll dawn iż-żewġ idejat huwa proprju fil-qalba ta' din il-kontradazzjoni tal-qat u it-tluq bikri mill-iskola minn din il-perspettiva sistemi edukattivi tal-formazzjoni professjonali qed nitlbuhom milli jissodisfaw dawn iż-żewġ bżonnijiet imma huwa ċar illi il-formazzjoni professjonali fl-Europa edha tiffaċċa uh, problemi illi miex lesta illi tiffaċċhom fil-fatt diffikultajiet li wieħed jista' jifhimhom li għamlu parti mill-istorja stess tagħna. Nibdew bil-differenza bejn il-sistemi eh, tal-edukazzjoni li jeżistu f'kull pajjiż u mbagħad naraw illi sissa għadna ma rnexxinniex illi ikonna sistema eh, Ewropea eh, jew qafas Ewropew ta' ċertifikazzjoni fil-kuntest tal-kompetenzi. Għalek, mbagħad naraw li hemm esperjenza pożittiva għaliex l-Ewropa rnexxiela tisħaq fuq il-mobilità bħala kunċett u strument strument li wera li huwa utli ħafna naraw Erasmus, Abel, Erasmus Plus, issa, Leonardo, dan ħallew frott pożittiv ħafna b'mod partikolari mobilità bħala strument għal ksib ta' kompetenzi transversali li għandhom rabta ħafna mbagħad ma kemm wieħed huwa impjegabbli. Mbagħad eh, huwa eh, ovvjament eh, wieħed illi jrid jimur minn pajjiż sal ieħor irdu naraw ukoll id-diffikultajiet illi dawn jiffaċċaw. L-età, barriri, ostakoli kulturali, lingwistiċi, kontratwali, legali, Għalhekk irridu nieħdu nota ta' daw id-diffikultajiet u eh, naraw li hemm problema ċara illi il-mod kif aħna niġġestixxu il-mobilità eh, huwa differenti ħafna mill-istat membru għal ieħor nistaw naraw li hemm differenzi bejn il-modelli produttivi, imprenditorjali u koll għandhom impatt fuq dak kollu li issi, Hemm ħafna dak li eh, jirnexxi f'ċerti żoni ma jistax jintuża bħala modell kullimkien. Għalhekk dan ir-rapport irid jagħti elementi addizzjonali fuq dawn l-aspetti kollha li aħna qed niddiskutu rridu ntejbu l-alternattivi li għandhom l-istudenti tagħna nħejjuhom aħjar għal mobilità, ġifieri nagħmluhom il-lingwi, il-tutors u anke t-taħriġ tal-allima tagħhom stess. Hemm bżonn li konna qafes Ewropew ta' eh, trasferiment tal-ħiliet eh, u kwalifiki aġenti intermedjarji illi poġġu f'kuntatt intelligenti ta' dawk iċ-ċentri li tal għalim ta' talim u dawk ta' xogħol. U natu lill-kumpaniji l-kbar dawk li għandhom bżonn fil-ħaddiema ta' għada. Aħna nittamaw illi il kummissjoni tilqa dan il-messaġġ ta' stimulu ta' kompromess sabiex eh, konna affas Ewropew għal taħriġ professjonali rridu nużaw ir-riżorsi kollha eh, anke dak li hemm Erasmus Plus Għammek u koll elementi ta' koordinament bejn elementi differenti, entitajiet differenti dan il-Kommissjoni Ewropea u rabta bejn Erasmus u l-Fond Soċjali Ewropew. Jekk joġbok tikkonkludi, minuta, minuta jgħid il-kellim. Mbżon li nallokaw iktar rizorsi finanzjarji biex nkunu nistaw nilħu dawn l-anijiet irridu nitkellmu man nies li huma involuti fil-talim, fil-trade unions, dawk li għada petada se jkunu eh, n-nies li iħadmu li dawk kollha li jġu imħarġa illum. Għanna bżon ta' politika Ewropea li tmur lil-lin mill-programmi, irridu nevitaw li kunem il-qat u għanki it-tluq bikri mill-iskola jena nikkonkludi billi najt illi aħna bdejna naħdmu f'kollaborazzjoni ma' Shadow Rapporteur sa' dan il-Komitat u fi spiritu ġenwin u pozittiv u eh, anke mal-Komitat Emples sabiex l-opinjoni tagħhom u l-rapport tagħna ikunu koerenti. Iva, eventualment ikunu nistgħu nżidu, nbidlu, Eh, eh, f'dan il-rapport li forsi eh, huwa qasir wis imma jiena naħseb li huwa bażi suffiċenti biex inkomplu l-ħidma tagħna anki il-kuntatti mal-Kummissjoni Ewropea ma dawk li il-kontropartijiet tagħna hemmhekk huma jridu jifmu fuq xi ħna qegħdin naħdmu u nittama illi dan ukoll se jservi ta' bażi ta' kollaborazzjoni għal futur. Jiena nirringrazzjakom għal kontributi tagħkom u nittama illi dan il-kontributum li minna ħatijaj jisservi bħala eh, spinta l kommissjoni sabiex eh, issir xi darba realtà dak li qegħdin nitolbu hawnhekk għanna zewċ proposti għal proġetti piloti illi għedin fil-fazi eh, tal għedin ħoloq budget għal-jom. Jena dana għetnajdu għalix dana se jkun propju l-aħjar mod li aħna nkunu nistgħu ninkludu l-aqwa elementi dan ir-rapport tagħna. Grazzi ħafna kollega Maragall. Dan huwa rapport li nistennew ħafna minnu għaliex jagħtina opportunità għal messaġġ qawwi fuq is-suġġett tal-lifelong learning, it-taħriġ professjonali u aċċess għal dinjità ndaqsa l-programmi ta' Erasmus Plus, wieħed mill-problemi li rajna meta konna qed nitkellmu fuq dan is-suġġett anki dan l-aħħarja illi tintalab il- il-rikonoxximent tal-kredits li jinkisbu waqt Erasmus u din tinħallaq ħafna konfużjoni. Mhux se noqgħod intawa iktar għax il-ħin qed jafas u naħseb li huwa importanti għaliex hemm il-kollaborazzjoni mal-Kumitat Empl għalhekk eh, aħna qegħdin nuru li aħna jinteressana ħafna is-suġġett tat-tagħlim tul il-ħajja. Mela min jixtieq jitkellem jgħid li issa xu mbagħad se nagħlaq il-lista. Sì, io prima di shadow, eh, shadow altri.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 oġbitni ħafna l-introduzzjoni tiegħek għaliex tisħaq fuq l-importanza ta' dan ir-rapport. Tantu importanti illi rridu nirnexxu hemm bżonn li konna rapport li jkun tajjeb ħafna li x suġġett huwa importanti ħafna. L-ewwel punt illi fuq u jiena xtaqt nintervjeni ma' mod ġenerali huwa il-fatt li aħna Iva, għet nitkelmu fuq l-Erasmus Plus u l-mobilita fit taħriġ professjonali. Dan ifisser illi mannix aħna għawnek nkunu immarkati mill dan it-timbru Erasmus u Erasmus Plus huwa ħafna iktar minn li kien Erasmus, jiġifieri mhux biss qed infittxu lil dawk li għandhom il lawri imma anke dawk li ħarġu mill-iskola mingħajr kwalifiki, jiġifieri aħna se nġibu lura lejn it-tagħlim il dawk iż żazax illi ma kellhomx dik l-opportunità fis-sistema edukattiva tagħhom. Ġifier dan rridu nżommu f'moħħna u dan permetti li sur Maragall illi eh, nikkommenta fuq punti ħara li xem ħafna elementi fil-rapport tijak u jena nishtiq nitċara tlet idejat li naħseb li huma indispensabli eh, għal dan il-rapport. L-ewel net, il-mobilità għanda tippermettina li naqsu l-inugwaljanzi, aċċess għal mobilità għandu ikun elementi li jikkorreġi l-inugwaljanzi, inugwaljanzi minħabba eh, il-taħriċ, jew talim akademiku li iva eh, irnexxa fuq eh, għal-massa imma l-ċerti individwi ma tax riżultati tajbin għaliex dan għandhom bżonn ta' eh, tip ta' talim jew taħriċ ieħor, inugwaljanzi ġeografiċi, inugwaljanzi soċjali għaliex eh, rajna f'Erasmus, per eżempju, li kienem inugwaljanzi soċjali gbar eh, dan skont fl-aċċess li kellhom iż-żgħażagħ imbagħad inugwaljanzi bejn id-dinja rurali u d-dinja ta' li bliet, jiġifieri l-opportunitajiet ta' mobilità mhumiex l-istess għallek hemm bżonn li r rapport tagħna u l-politika tagħna eh, tisħaq fuq dan il-pilastru illi rridu nikkoreġu din l-ugwaljanza. Xi ħaġa oħra li semma wkoll is-Sur Maragall huma l-istrumenti għal-mobilità. L-istrumenti jeżistu, l-istrumenti tal-mobilità qegħdin hemm. Allora x'għandna bżonn? Hemm bżonn li dawn ikunu ċari, aċċessibbli li jiftemu faċilment u li noħol u eh, rabtiet bejnietom. U eh, ovvjament Erasmus Plus irrit ikun marbut mal-Fond Soċjali Ewropew. Ovvjament Għajjen għamnek qed naħseb mod partikolari li l-Fond Soċjali Ewropew jħares il-dawk li joħorġu mill-iskejjel mingħajr kwalifiki. U aħna diġà għanna esperienzi li huma interessanti għall-aħħar ta' nies li reġaw marru lura ura eh, biex jitalmu jistudjaw u mbagħad isibu xogħol. It-tielet punt, Sinjura President, huwa nuqqas totali xaġa ma teżistix fir-rapport huwa x-xogħol volontarju. Din hija xi ħaġa nieqsa li hija importanti ħafna illi rridu ninkluduha għaliex għaliex ix-xogħol eh, volontarju eh, jolqot il-grupp differenti ta' żgħażagħ, żgħażagħ illi jridu jbidlu d-dinja u 80% ta' zazax Ewropej li parteċipaw fi xogħol tal-volontarjat uh, jiġu mid-żoni rurali. Dan u element interessanti ferm u li ma jidrix fil-rapport. U biex nikkonkludi, nista najt li hemm bżonn li nerġaw ninkludu tliet idejat fondamentali l-integrazzjoni, il-bini tal-personali eh, u l-impiegabilità. Dawn huma indispensabbli għall-impiegabilità. Naħseb illi dak huwa il-qafas illi fuq aħna rridu naqblu sabiex ikonna rapport illi jkun tassew kostruttiv u effiċjenti. Grazzi, Signor President. Grazzi ħafna, interessanti ħafna, imma jekk joġobkom tkellmu aktar fil-qosor għax il-ħin vera hija tjafas. Tliet minuti mhux iktar. Issa li baċk mbagħad kamer evetu mbagħad wara Morgan. Grazzi ħafna, President. Jena għandi ħafna xenajt kieku imma il-ħin u ju. L-ewel ħagġa li ritnajt u għali naħseb li il-rapport jidentifika l-problemi xinuma imma ovvjament hemm bżon ta' emendi u xi bidliet fih u eh, hemm xi punti wkoll li semmietom il-kellima ta' qabli dwar l-inugwaljanzi mhux biss eh, inugwaljanzi minħabba ġeografija jew inugwaljanzi soċjali ma anke bejn id-dinja tal-istudju u anke it tagħlim tal-taħriġ vokazzjonali anke fil-kontest tal-programm Erasmus Plus għandna bżonn ta' approċċ li jkun iktar sħiħ għall-apprendissati u anki fil-qasam dana tal-taħriġ vokazzjonali jiena se besib ninressa xi emendi u anki forsi nagħmel referenza għal rwol kreattiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Erasmus Plus. Naħseb illi eh, bżonni li programmi eh, Ewropej jipprovdu garanzija għaż żgħażagħ Eh, għal dawn il-programmi kollha illi jipprovdu il-mobilità hemm ħafna affarijiet illi eh, rridu wkoll nirriflettu fuqhom, irridu nisimgħu x'qed jgħidulna iż-żgħażagħ. Rridu nisimgħu lil dawk iż-żgħażagħ illi tkellmu waqt il-konferenzi tal-Erasmus hemm dawk illi jagħmlu studji fil-kuntest tal-Erasmus imma forsi għandhom jenataw l-opportunità li għamlu xie apprendistat u kol jew xie internships uh, waqt li kunu għedin jistudjaw. Għalix dan u importanti għalihom. Iva, grazzi ħafna. Iva, uh, eh, em Erasmus Plus illi eh, u Erasmus ta' tip ieħor illi jagħti dan il-possibilitajiet. Il-kellim li jmiss. Iva, grazzi ħafna lill-kollega Maragall għal rapport eh, tajjeb ħafna fil-fema tiegħi. Imma il-kommenti li għadhom kemm għamlu il-kellima ta' qabli naħseb li huma kommenti li għandhom ikunu riflessi fil-rapport Forsi tafu li ftit ġemat ilu kena konferenza kbira ħafna fil-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi fejn partijiet interessati kollha da kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan il-programm kienu mistiedna aħna hemmhekk iddiskutejna lill-Erasmus Plus u hemm ħafna elementi ta' natura pratika li semmew li ta' min fir-rapport dana fir-rigward tal- review u l-monitoraġġ tal-programm din xi ħaġa li l-Kumitat jista' issegwiha. Dawn, dawn l-ismijiet għanna nużawhom ħafna iktar biex kulħadd ikun jaf li dawn huma għall-istudenti Erasmus huwa xi ħaġa li tistemma dejjem fil-kuntest taż-żgħażagħ irridu nużaw dan l-isem il-ġdid sabiex kulħadd fl-istati membri ikun jaf illi jeżistu programmi oħra wkoll irridu koll nkunu flessibli hemm programm hemm manwal għal dan il-programm ta' 300 faċċata nies ukoll illi iridu jaħdmu blaħlas fuq dan biss lista il-formuli għall-applikazzjoni huma twal ħafna u jidher li l-affarijiet issa saru iktar ikkomplikati milli kienu qabel u dan huwa xkiel għal proġetti żgħar u għall organizzazzjonijiet żgħar illi jkunu jridu eh, japplikaw anki l-lotjiet għal proġetti jider illi huma il-programmi li huma aktar kbar illi jenataw appoġġ iktar mizzar Rridu naraw ukoll in-numru ta' proġetti li aħna nappoġġawhom. Umbat issemmew ukoll il-numru ta' persuni li mhumiex qegħdin jiġu aċċettati Hemm ħafna kwistjonijiet prattiċi li aħna rridu nindirizzawhom. Għaliex Erasmus Plus huwa programm illi Iva qed jirnexxi u aħna rridu nagħmlu ħilitna sabiex niżguraw illi dan is-suċċess ikompli. Umbagħad bħala riżultat ta' dan ħafna aktar zazax u persuni mhux daqshekk zazax jistgħu eh, jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor opportunitajiet tajbin għal eh, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali għalhekk irridu naħdmu sabiex dan il-programm ikompli jimxi aħjar millu miexi bħalissa. Kellim li miss. Mela nirrit nifraħ li rapporter Erasmus u Leonardo u taħriġ professjonali IVA Erasmus Plus huwa programm illi irnexxa imma forsi aħna ħlaqna ftit konfużjoni ma l-emendi kollha illi saru fil-mandat ta' qabel. Sanaraw. Il-mobilità fil-taħriġ professjonali jagħti riżultati pożittivi aħjar ħiliet, eh, sens ta' eh, appartenenza fil-kultura Ewropea u iktar kompetittività għal dawn il-persuni li huma iktar impjegabbli ġifieri eh, hemm vantaġġi żgur. Il-problema hija li l-istati membri ma jikkollaborawx f'dan il-proġett. Konna qed nitkellmu fuq il-proġett ta' Copenhagen, fuq it-talim u it-taħriġ u ħafna laqqas biss għadhom eh, ma implementaw il-qafas Ewropew ta' ċertifikazzjoni eh, mbagħad hemm is-sistema Ewropea ta' krediti ta' trasferiment ta' krediti. Jiġifieri hemm bżonn ta' parteċipazzjoni akbar anki dana eh, meta wieħed iqis ukoll dak li diġà toffri l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Jekk joġobkom tkellmu fil- Ossor, Grazzi l-kollega Maragall u l-kollegi li tkellmu qabli ftit kummenti fil-qosor ħafna. L-ewwel net spjegazzjoni kienu possibbli, aħna rridu nidentifikaw il-punti kritiċi għaliex jekk aħna ma nsemmuhomx dawn l-elementi maħniex se nagħmlu progress. Irridu nagħmlu il- pass illi dawn l-elementi kritiċi jisarfu f'opportunitajiet. Aħna irridu ntajbu l-opportunitajiet għal mobilità għazzaza imma jew namlu għazla li permezz taħħa jirnexxinna l-individwa u nidentifikaw l-aħjar prassi. Inkella aħna se noqogħdu nagħmlu, se noqogħdu nirrepetu l-affarijiet kif il-ma diġà bħalissa u dana qed ngħidu wkoll Eh, il-rikonoxximent ukoll ta' riżultati miksuba ta' tal-lim, il-ħiliet, kompetenzi, l-esperjenzi, ir-reċiproċità għal-mobilità. Għalhekk essenzjalment fuq dan l-aspett fil-qosor għaliex xina qed ngħid biss it ta' suġġetti li rridu niżviluppawhom Il-problema, l-ewwel problema hija s-semplifikazzjoni. Mhux possibbli illi konna eh, mezzi tanti komplikati biex jintużaw l-istrumenti u jekk dan jiddependi minna hija xi ħaġa li tista' ssir. Dana rridu nagħmluh, irridu nagħmluh bħala parlament, irridu nisħqu fuq dan il-punt u naħseb illi nkunu nistaw nifrankaw ħafna flus, ħafna flus li jumbat nistaw nintużawhom biex nofru aktar opportunitajiet. Umbat qed nitkellmu ħafna dwar l-impjegabilità u jiena naħseb illi għandna nkomplu nirriflettu fuq eh, dan. Iva, wieħed jista' jqis it-talba u l-offerta tax-xogħol imma jekk ix-xogħol ma jeżistix, mela l-problema hemm tibqa' għalhekk aħna issa rridu naraw ukoll kif eh, se namlu se nisħu iktar fuq dan is-suġġett għaliex aħna lkoll nafu illi il-nies illi jitilqu kmieni mill-iskola joħolqu mbagħad problemi akbar meta il-problemi ikunu bħal dak li għandna bħalissa. Grazzi il-kollega Morgano, jena nishtiq nkun naf jekk il-kummissjoni li għara prezentata mnek tishtiq x'tintervjeni fuq dan ir rapport hekk importanti. Kjoġbok. Iva, grazzi ħafna, Signora President. L-għunet irrit eh, najdilkom li aħna eh, irċevejnieħ il-messagġ li irrit jibatilna s-sur Margal irridu nkunu iktar ambizjużi f'dan dak kolli għandu xaqsa ma' taħriġ professjonali u edukazzjoni. Irrit nikkommenta fuq xi punti illi tqajmu iva proġetti ta' mobilità fil-programm Erasmus Plus illi iva jaħdem sew imma jista' jittejjeb intom semmejtu aspetti soċjoekonomiċi b'mod partikolari il bżonn illi niftħu aktar għal persjuni illi jiġu minn eh, faxxi soċjali zvantaġġati. Iva, eh, tkellimtu wkoll dwar il-tejjija ħjar eh, tal-istudenti biex ikunu jipparteċipaw fil-mobilità nħejju aħjar dak li huma talim tal-lingwi. Imma mbagħad Eh, anki r-wol tal-intermedjarji il-bżon li dawn ikunu malma aħjar in-nies li qegħdin hemmhekk diġà jagħmlu biċċa xogħol tajba mill-kmamar tal-kummerċ u oħrajn, imma xorta waħda dawna jistgħu jiġu żviluppati iktar sabiex jagħtu informazzjoni aħjar li żgħażagħ imma minar ma noqodu noħolqu livelli intermedjarji li forsi ma jiswew għal xejn eventualment. Iva, mbagħad fuq l-aspett ta' semplifikazzjoni illi eh, semma Iva, direttur ġenerali, impenja ruħu fuq dan. Ġifiri, aħna hemm ħafna elementi, ħafna xogħol li qed issir u aħna kuntenti illi nistgħu naħdmu mal-kumitat tagħkom biex intejbu dak li jista' jittejjeb. Grazzi ħafna il-rapporter jixtieq jerġa' jintervjeni imma fil-qosor jekk jogħġbok, eh? Iva, grazzi ħafna. Jina naħseb illi eh, għeddin nasbu skont l-istess linji nafu eh, li l-istrumenti li jeżistu kisbu suċċessi ma nafu koll ġifijiet ċinuma u dak l-affarijiet li rridu intejbu. Jina naħseb illi. li għanna ħafna esperienzi pozittivi, imma ma mux qed xilna illi dam l-esperienzi pozittivi eh, nifirxuhom mal-Europa kollha. Iva, daw kollha huma esperienzi li diġà nafu bihom, imma maħniex qegħdin nitalmu. Mhux kulħadd qiegħed jitgħallem minnhom dawn l-esperjenzi eh, qed indumu wis biex dawn l-esperjenzi naqilbuhom f'sistemi reali U dan ifisser politika, ifisser gvern, ifisser responsabilta maqsuma bejn Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament. Hemm responsabilità ċara tal-Kummissjoni imma anke wkoll l-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħafna iktar Eh, il-Kummissjoni tista' tagħmel tant, tista' biss tispruna l-programmi u tagħmel koordinament, imma ovvjament l-Istati membri jridu jkunu jridu jkunu jixtiequ jitqalmu u anki jissemplifikaw l-affarijiet għalhekk jiena naħseb illi qbadna triq tajba nixtieq nagħmel biss ftit kummenti fuq ix-xogħol eh, tal-volontarjat hija idea interessanti nistgħu nżiduha fil-programm ebda problema. Imma jiena rrit nisħa fuq il kunċett ta' responsabilità u responsabilità tal-istituzzjonijiet pubbliċi f'dan il-qasam. Aħna ma nistawx nistaħbew fil-xogħol fil imma rridu iva nwaslu għal eh, biex isir iktar u nigwadanjaw minnu imma hemm responsabilità pubblika fis-sistema tal-edukazzjoni tal-aġenti ekonomiċi dawn irridu nidentifikawhom irridu eh, naqilbuhom f'riżultati ukoll anke fil-qasam fil tax-xogħol u anke biex naħdmu kontra it-tluq krimi mill-iskola il-lan tal-tnaqqis ta' l-inugwaljanzi li jeżistu huwa għan ċar ta' dan il-rapport aħna kena workshop għawnek, għawnek, kena sim ta' esperienzi fuq dawn l-affarijiet dawk li eh, ta' Gutenberg li għandhom għandhom eh, mandomx għat fost iż-żaza, bat fl-istess ħin l-eżempju ta' Katalunja, per eżempju, biex ma semmix l-oħrajn, illi il-rata tal-qat fost iż-żaza hija ta' madwar 50%. Xifisser? Dinja l-Europa. Eh, eh, Dinija Europa li taħdem bl-istess regoli, eh, bl-istess successi u l-istess fallimenti. Għadawnu ma problemi li rridu nifacħawon fl-imkien. Grazzi. Questa promettente rapport. Grazzi ħafna għal dan il-rapport promettenti ħafna, kena kontributi eh, promettenti ħafna l-lum, interessanti ħafna, imma l-importanti huwa illi eh, irridu sistema ħafna problemi fuq livelli nazzjonali, reġjonali u Ewropew. Hemm wkoll dawn l-opportunitajiet li jistgħu jinħolqu permezz s sistema qed naħseb pereżempju networks eh, l-Euro u oħrajn għalfejn ma nagħmlux ftehmiet qafas għal dawn l-esperjenzi ta' taħriġ, formazzjoni eh, sabiex ikun hemm eh, id-domanda u offerta li jkunu aktar imqarbi lejn xulxin. Imbagħad jina naħseb illi dak li kienet il-proposta tal-parlament li għalet il-kollega Merevet eh, kienet eh, waħda tajba u reja li vera li jem miktub fil regolament li il-Kommissjoni tista, tista eh, imma mux bil forsi kolla tamel illi ikunem dawn it trademarks Leonardo u oħrajn għax dawn jafhom kulħadd u kulħadd jarafhom. Għalhekk issa naħseb li l-Kummissjoni għandha tagħmel hekk għaliex hemm konfużjoni kbira. Mbagħad naħseb li huwa importanti wkoll illi il kif għalet il-kollega Moran Xartieri u oħrajn fuq ir-rwol tal-taħriġ mhux formali u rikonoxximent ta' kompetenzi formali u dawk li mhumiex u niftakru li ferrasmus Plus hemm ukoll is-suġġett tal-volontarjat u eh, li huwa forma ieħor ta' żvilupp ta' kompetenzi orizzontali pero di kienet eh, prezentazzjoni tajba. Grazzi ħafna tal-rapport lill-kollega eh, Maragall, l-emendi sa l 24 ta' Novembru hekk joġobkom u grazzi wkoll il-Kommissjoni għal kollaborazzjoni tagħha. Issa ngħaddu għedin waqajna l-ura 20 minuta, ġifiri se niġru iktar issa. U eh, issa naddu għalla bozz tal-opinjoni li jena stess il rapporter fuqa Iva naf li ħafna minnkom tiddu titilqu għax il-ġimgħa l-nar ta' ħamisek jiġri ma fiħdax għandna rapport li huwa importanti ħafna fuq ir-riċerka li saret u li interessanti ferma l jekk verament ma mhux bil-fors tridu titilqu ibqgħu hawnhekk, ibqgħu hawnhekk biex tissimgħu din preżentazzjoni tant importanti u interessanti najdilkom mela li jiena prezentajt la bozz tal-opinjoni l-Komitat FEM fuq suġġett importanti ħafna fuq il-faqar. Palma tafu fil-testi jridu jkunu osra ħafna u eh, s-sitt punti li nasħat fuqhom huma ovvjament kollha jridu jkunu inklużi u żviluppati l-iktar importanti huma dawk li jridu ngħidu li għanna agenda importanti ħafna dik tal-2030 Eh, fejn qed ngħidu li il-tfal kollha iridu eh, jispiċċaw l-iskola li xtanu huwa wieħed mill-prerekwiżiti biex innaqsu il-faqar, il-kriżi u rietna eh, li hemm din id-diffikultà li qiegħda dejjem tikber faqar anki fost it-tfal. Jiġifieri hemmhekk hemm l-ugwaljanza xil subin u anki il-bniet għandhom l-istess zvantaġġ fil-istati membri u anki fuq livell Ewropew wieħed minn kun erba' tfal uh, jgħix fil-faqar il-tfal uh, għedin naraw li qed ikunu dejjem aktar vulnerabbli mbagħad suġġett fuq l-assistenza u l-aċċess għas servizzi motija li tfal sar ħafna bi prezz li jkun aċċessibbli jew inkella b'xej għandu jkun uh, ta' kwalità għolja wkoll. Mbagħad it-tfal żar ukoll għandhom jenataw l-istess opportunità, l-istess aċċess u l-istess eh, eh, jiġifieri ma jkunx hemm stereotipi fil għażliet li għamlu għal-karriera tagħhom. Alla volja aħna nafu illi fir-riżultati li jiksbu il-bniet jiksbu riżultati aħjar mis-subien. U mbagħad hemm id-diffikultajiet madana kollu akbar fl-aċċess għall-impjegi li nintegraw l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki kollha tagħna li ma jkollniex approċċ neutrali għal proposti li rridu jkunu anke dawk li saħħu l-identità tal-identità maskili u femminili mhux biss fl-iskola imma wkoll illi ikonna l-possibilità li nivvalutaw l-impatt kemm tal-kontributi kif ukoll tal-politiki tal-edukazzjoni f'dan il-qasam. Informazzjoni eh, rilevanti ħafna anke fuq livell inter, eh, internazzjonali mhux biss Ewropew huwa illi aħna għanna nisħu kif l-investiment fuq it-talim tan-nisa u tal-bniet mhux biss huwa valur fih innifsu ma valur li għaliex l-istatistika kollha tajt u turina li huwa iktar importanti sabiex eh, eh li Eh, li l-ommijiet għandhom impatt qawwi fuq kemm jistudjaw it-tfal tagħhom wara mbagħad jiġifieri fil-pajjiżi l-iktar fqar il-fatt illi l-ommijiet ma tantx ikunu studjaw dan għandu impatt eventwalment fuq ħafna affarijiet fuq is-saħħa ta' tfal, fuq il-mod kif jieklu tfal u f'kemm jistudjaw it-tfal ukoll Aħna nafu illi għanna nitkelmu dwar il-vulnerabilitajiet eh, illi jeżistu pal per eżempju fost il-familji tal-immigranti, familji ġenitur wieħed, l-istil tal-ħajja, saħħa fizika u mentali, dawn kollha huma fatturi li jridu jitqisu fil-politiki u fl-istrateġiji edukattivi sabiex nilqaw kontra forum ta' eh, abbandun eh, jew tluq bikri mill-iskola u problemi oħrajn ħaġa oħra importanti ħafna li għalbi ħafna li kollna standards ta' kwalità mill-perspettiva ta' l-offerta ta' l-talim fil-pajjiżi fejn qegħdin jiġu akkolti dawn il refugġati ġurjawnek hawnhekk fl-Ewropa wkoll manki eh, li jkun hemm edukazzjoni garantita fil-kampi ta' rifugjati. Il-biraħ smajna dwar statistika eh, li tkexkxek 400.000 eh, tfal rifugjati fit turkija mumiex edin jirċivu ebda tip ta' talim. Din hija xi ħaġa eh, inaċċettabbli aħna tkellimna ma' Sinjura Mogherini se anki il-Parlament ukoll se jitkellem dwar dan fil premarja li jmiss imma din hija kwestjoni ta' drittijiet fondamentali u tfal aħna nafu illi kontra l-bniet issir iktar diskriminazzjoni f'dawn il-kampijiet. Il-tfal bniet nafu e, huma iktar is-subin li jitilqu kmini mill-iskola imma ħafna drabi ikun hemm firda e, u diviżjoni fil għażla li ssir Jiġifieri il-bniet ma jistawx jazlu il-korsijiet illi jishti u ma jistawx forsi jażlu xjenza jew l-inġinerija imma anki eh, dak li għandu x'jaqsam mal-teknoloġiji tal-komunikazzjoni u eh, il-bniet għandhom jingħataw opportunitajiet indaqs. Nieqaf hawnhekk din hija proposta illi janzi eh, opinjoni illi tistaw tippreżentaw l-emendi tagħkom għalija sal l-4 18 ta' novembru fil-11 nivvotaw fil-dan il-komitat fil-7 ta' deċembru fil-komitat fam fil-18 ta' april fil-2016. Jekk eh, għawxat li xtiq jintervjeni, għanna 6 minuti mela nieħu zewċ interventi u mbagħad Xerti, Xorti ipola kollega Evans. Is-Sinjura Xorti. Grazie beaucoup, Madame la Presidente. Grazie ħafna, Sinjura President. Inti, prezentazzjoni tiegħek kienet waħda verament tajba u suġġett eh, importanti ħafna lik u jenna ħafna naħdmu s-safu u jiena nishtiq nitkellem fuq tlet punti. F'din eh, f'dan l-ewwel dibattitu l-ewwel net il-problema ta' kif se norjentaw ix-xogħol. Naħseb li fir-rapport tagħna jrid joħroġ ċar ċar ħafna ir-rida Ewropea li l-orientazzjoni għandha neħis l-istereotipi ta' bejt nisa u rġil u anki reprezentazzjoni eh, li n-nisa jagħmlu ċertu xogħol u l rġil jagħmlu ċertu xogħol. Dan irdu namluħ mal-federazzjonijiet U nafu li kienem proġetti li ħadmu tajjeb, per eżempju se teknik, slogans li verament bidlu il-femiet. Jow inkella fil-bini fejn nafu li huma s-subien l-irġiel li ħafna drabi jiġu attirati minn jew jintbatu jagħmlu dan ix-xogħol, imma n-nisa għandhom kapaċitajiet ukoll f'dan is-settur. It-tieni punt li naħseb li dwa għanna nkunu ċari fil-rapport dwaru inti fil paragrafu numru 6 titkellem fuq dawk l-istudenti li jiswiċċaw l-iskola minar lebda kwalifiki u ħafna drabi naraw iktar subien u għamnek mux għatnaqbel miegħek u ħanejdlek għaliex m'għandux x'jaqsam ma' minn fejn ħirġin dan it-tfal jew l-istatus, imma dan huwa fatturi għandu x'jaqsam l imġieba għax tifel l-iskola jkun jiswi iktar imqareb u għalek e, it-triq minn fejn għandu joħroġ. Imma tifla forsi iktar se, tara kif ġieħa u e, e, dinja problema wkoll li jridu nżomu u dimajnejna għax l-allima ma jiġibux ruhom l-istess mod meta jkollhom qudiemhom tifla li jkollha diffikultajiet imqabla ma tifel bl-istess diffikultajiet. Hemm bżonn għalhekk nitkellmu ma affarijiet interessanti li nkomplu nitkellmu naħdmu fuqhom. U mbagħad it-tieni punt nixtaq tinsi xi ħaġa miegħu il-problema ta' l-impatt tal-familji b'ġenitur wieħed u x'impatt ikollhom fuq it-tfal. Dan huwa pro problema soċjali verament importanti. Il-familji ta' ġenitur wieħed mhumiex eh, protetti jew esklużi mill-fatt li l-ġenitur <laughs> ovvjament jista' ikun ma jiflaħx jew ikollu xi eh, marda twila pal kanċer. Umbagħad f'każijiet bħal dawn it-tfal isiru dawk li qegħdin hemm biex jieħdu ħsieb il-ġenitur. Fl-edukazzjoni għalhekk jintilfulu il-possibiltajiet u <laughs> ikun qed joqrob iktar lejn il-faqar ġifiri jimbidlulu il-ċansijiet. Tajjeb li ġiri fuq dan il-punt u koll nitkelmu u nitkorreġu l-affarijiet. Grazzi, interessanti ħafna dak li għattu nistana bħala kemm għal interpretazzjoni. Ħajkun hemm possibilità li dawn jintlaqgħu żgur. Il-miss il-kollega Evans u mbagħad il-kollega Jokonu. Grazzi ħafna, grazzi tal-rapport. Naħseb illi il-rapport huwa tassew interessanti. Anke l-punt li sar mill-kollega. Il-esklużjoni soċjali u l-faqar ma' problemi speċjalment fost in-nisa u din hija xejra li tibqa' t-sokta. Nixtieq norbot anke mal-punt ta' dak il- familji b'ġenitur wieħed 85% minnhom dak il-ġenitur tkun l-om. Naseb l-impatt ma sarx fit-dawl anke tal- kriżi ekonomika naseb tagħna do jrid issir aħjar ħafna drabi tfajliet għandhom riżultati Rizultati riżultati ħer fl-iskejjel iżda is-suq tax-xogħol imbagħad juri li nista' jinsabu fi żvantaġġ meta mqabbla mal-irġiel hija kwestjoni ta' opportunitajiet u attitudnijiet il-kultura u kol għandha rwol importanti u anke lingwi li l-aċċess għal l-edukazzjoni jorbot ma l-abiltajiet lingwistiċi rridu niskuraw illi żgħażagħ mhumiex esklużi. Aħna rridu inwaqfu din ix-xejra u noħolqu opportunitajiet ġodda Hemm ħafna ħidma li qiegħda ssir minn organizzazzjonijiet differenti fl-Unjoni Ewropea fil-kostituenza tiegħi ġewwa Wales hemm organizzazzjoni li jisima' il-traduzzjoni tal-kelma fair play u nifukaw fuq l-istereotipi sabiex niqfu nużawhom sabiex iż-żazax kollha jkollhom l-istess opportunitajiet. Jiena naqbel illi l-edukazzjoni għandu jkollha rwol importanti f'dan ir-rapport. Iżda nistgħu nkomplu għessawa u għal dastant ħan Resta xi suġġerimenti, grazzi. Molte grazzi. Ura. E grazzi ħafna, l-onorevoli Jakonu. Bat ma nafxek forsi l-kusen s tkellem Dak eh, ċelputin teoretik assistent. Iva, fuq livell ta' teorija li Irridu naraw preparazzjoni u elementi kelli għanna aħna. L-assistenti u l-interpreti il-biex taħħom tagħhom ma' nisa. Mela vera, il-tfajliet huma ġet intelligenti mis-subien. Ti mhux ċajta din hija r-realtà. Din hija realtà, din il-faqar huwa dram. Il-faqar fost it-tfal hija traġedja, traġedja kera ferm. X'nistgħu nagħmlu biex niġġieldu dan il-fenomenu, x'aġa nistgħu nagħmlu? għanna l-obbligu morali illi naġġessu grazzi tal-isħat fuq dan il-punt il-Kumitat il Kummissar forsi kommenta? Iva, Iva, xer President, ħana ħaddar ta' xieħos minn dawn suġġerimenti ta' stat interessanti li tresqom fit-test u anke bil-kommenti orali li saru hawnhekk fis-sala. Kont wieħed ta' suġġerimenti dwar il-kura u l-edukazzjoni ta' tfal ta' ta' zaħira, aħna nħossu li huwa punt importanti biex tiġi indirizzat ta' kemm il-kwistjoni tal-faqar fost it-tfal u anki fost il-ġenituri. L-aċċess għal dawn is-servizzi sfortunatament ikun ta' xkiel imbagħad il qoddim biex jinstabu impjiegi minn dawn in-nies u nafu anki kemm huwa importanti l-iżvilupp kognittiv ta' tfal fil- twaqif ta' ċiklu tal-faqar għal dawn il-familji għadastant stant il-Kommissjoni għada tisħa fuq l-izvilup ta' dawn il-servizzi permezz ta' rakkomandazzjoni taħħa, permezz ta' semestru Ewropew u fondi allokati. Għanna nieħdu nota ta' dak li ntqal u anki tal-isfidi illi hemm għal-familji b'ġenitur wieħed aħna qegħdin naħdmu fuq monitoraġġ u nindirizzaw anki fil-rigward tas semestru Ewropew. Grazzi. Nisriħ fuq il-kollaborazzjoni ta'kom grazzi lil kollegi illi oġobom it-tuna dawn il-kommenti u tawna l-appoċ sħiħ tagħhom. Nixtieq fakkarkom illi it-tmiem ta' l-emendi joqrob fil-fatt ukoll ngħaddu issa għal suġġett interessanti ferm. Nilqa l-mistednin tagħna għadhom kif waslu. Grazzi grupp ta' riċerkaturi daqstant eh, numerużi. Tassew kontenta illi nishtiqna nagħti tistija lil dan il-grupp ta' prezentaturi minn Franza, ta' diretturi ta' skejjel u spetturi mir reġjun tal-Burgonju, illi ċaw mistietna minn Edward Marten, il-kollega tagħna mill-grupp SD, illi nsellem u nirringrazzja ta' preżenza tagħhom. Jafu li huwa suġġett interessanti ferm din ir-riċerka Kien ta' stat mixtieqa mill-kumitat tagħna naħseb huwa kontributu importanti għal ħidma tagħna brab tanki ma' suġġett li semma preċedentement dak tal-internalizzazzjoni fl-edukazzjoni ola. Ok, allora, eh, voi sapete che... Palma ta' fulkoll Il-mira dik li nanalizzaw b'mod kritiku l-istat u l-prospettivi ta' dak li hemm għaddej mill-perspettiva tal-edukazzjoni ola fl-Unjoni Ewropea. Għadda stand bażi importanti biex illi għadda tintuż anke f'bosta pajjiżi Ewropej. Importanti naraw l-aspetti u elementi pożittivi anke rabta mal-mobilità Ewropea l-istudju u l-ħidma anke fil-qasam tal-edukazzjoni professjonali għanna bżon ta' zjat arfin, zjat evidenza u data. Fuq dan anke s suġġerimenti ta'kom jina rajt il-rapport interessanti ta'kom u dwar dan se nitkellmu zjat tard. Għaliex fuq dan irridu nibdew b'rakkomandazzjonijiet u strateġiji li nistgħu nissuġġerixxu li jitwettqu. Dan l-istudju ħajġi ppreżentat issa, nilqa l-Sinjura Fiona Hunter ta' ċentru għall-edukazzjoni u għall-internalizzazzjoni fl-Università Kattolika ta' Sacra Cuor ta' Milan u Eva Egron Pollock tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Universitajiet ġo Pariġi. Naf li għandkom anke xi slides eh, għal prezentazzjoni tagħkom, preżenti fuq l-screens fuq eh, rasi u anke bnadi oħra. Nistgħu għal daqstanza. Imbagħad nisimgħu xi kollegi kollegi ħafna fis-sala m'għandniex iżuma kollegi barfin vast il għaliex sfortunatament kellna ġimgħa mimlija b'daqs bajda u ħafna mill-kollegi kellhom jitilqu kmieni ħajkonna anki opportunitajiet ulterjuri biex nkunu nistgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett tal taħdid differenti. minn ħajibda, Signora Hunter. Grazzi jiena ħan nibda tablu għal-prezentazzjoni u mbagħad il-kollega Eva fil-fatt se kommenta fuq xi wħud mill-slides. Jiena Eva Grompolak. Mela, niskuża ruħi. Jiena ħajkolli nitlaq nofsinhar sinu xrin. Irrit naqbad titira għal Malazja dik kienet safra li kont pjanajt qabel din iżjara ġewa ġewwa Brussell nittama nieħu xi ħut mill-mistoqsijiet iżda fejn li se tkun il-preżentatriċi prinċipali ta' din il-preżentazzjoni. Nixtieq nibda billi nfakkarkom jew ngħidilkom jekk tkun ma jtrux l studio illi l-mistoqsija prinċipali li trasqet kienet x'inhu l-konċett fundamentali tal-internetizzazzjoni u x'għandu jimmira f'kuntest tal-edukazzjoni u aħna qegħdin nippruvaw nagħtu taqsira ta' żewġ partijiet ta' tweġiba l-ewwel nett il-kuxjenza kurrenti ta' dawn l-elementi fl-Unjoni Ewropea minkejja illi rajna anki stati li ma jinsabux fl-Unjoni Ewropea sabiex naraw anki apparagun xinu jiġri fl-Europa u it-tieni parti xanna xanda timmira li għadin L-internalizzazzjoni fil-fat diġa qed nieħdu idea li l-idea ta' bħalissa mhux neċessarjament tkun l-iktar waħda mixtieqa għall-Unjoni Ewropea. Mela, xi mill-punti prinċipali li ħirġi minn dan l-istudju u li l-internalizzazzjoni minnan fiha huwa fenomenu ġdid aħsbu fija fil- eh, lilsna ta'kom ħafna drabi diffiċli tippronunċa l-kelma. Meta titkellem mal pajjiżi l-istituzzjonijiet u anke fiħda l-istituzzjonijiet stess tinduna kemm wiesa, kemm differenti u illi m'hemmx mudell singolu estis kollim kien. ħin kollu timbidel l-istorja qasira tagħha evolviet b'mod importanti u hija influenzata minn firxa wiesa ta' raġunar akademiku, soċikulturali, ekonomiku u politiku differenti. Nisħaq speċjalment fuq il-punt ekonomiku li dak huwa ir-raġunar il l-iktar qiegħed ikollu enfasi u impatt fl-internalizzazzjoni qegħdin naraw xejra lejn il-privatizzazzjoni fl-edukazzjoni ola in ġenerali u dastant l-edukazzjoni edha tara l-internalizzazzjoni bħala mod ta' kif toħloq profitt, Forsi r-Renju Unit u eċċezzjoni iżda qegħdin naraw ċaqliq minn internalizzazzjoni bħala kunċett ta' fini ta' kooperazzjoni għal iżjed kompetizzjoni. Parti mill-istudju wkoll jara l-kuntest globali u xejriet il qegħdin isseħħu globalment sabiex nifmu aħjar l-iżviluppi Ewropej f'perspettiva globali u dan kien ir wol illi l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Universitajiet ħadet għal dastant partijiet tal- proġetti li jaraw anki dan brabta ma' pajjiżi differenti. L-idea ta' driver ekonomiku illi jkun dastan dominanti illi semma mill-istati anke barra l-Unjoni Ewropea illi mandomx il-beneficju tal-modell Ewropew illi huwa ferm iżjed kollaborattiv fir-reġjun. Meta toħroġ mill-Unjoni Ewropea u tara l-Asja u l-Istati Uniti, il-motivazzjoni ekonomika ikolla impatt ola, dasan trajna anke dawn ix-xejriet u irrazzjonal ta' kif Ux direzzjoni għandu tieħu l-internalizzazzjoni meta mqabbla ma dik attwali. Ix-xejra l-oħra hi li qiegħda tkun ta' importanza strateġika fuq livelli kollha għadda stat ma' pajis u anki fuq livell reġjonali fejn jeżistu dawn ir-reġjuni. Għadin naraw xejra fuq livell ta' politika, mod iżjed komprensiv u approċċ strateġiku għal din id-dimensjoni internazzjonali qed innaraw anke l izvilup ta' strateġiji nazzjonali għall-internalizzazzjoni u dan joħroġ anki f'dawk il-pajjiżi illi għandhom ambizzjonijiet. astanti stant jkun hemm internalizzazzjoni iktar tkun ola ta' priorità fil-pajis, iżjed ma tkun ta' priorità, iżjed l-istrateġija internazzjonali fil-istituzzjonijiet sejra tkun marbuta ma' din l-istrateġija. Iżda anke f'nuqqas ta' strateġija nazzjonali l-internalizzazzjoni l-istituzzjonijiet għadin ikomplu jisviluppaw strateġiji għall-internalizzazzjoni. U fiħdan dawk l-istrateġiji dak li ġeneralment naraw huwa iżjed attivitajiet, iżjed programmi, iżjed mobilità, iżjed minn kollox. Għal stant din l-istrateġija tiffoka fuq it-kabbir. ħaġa li bosta pajjiżi u istituzzjonijiet jarawha bitqila jagħmlu i kif jiedu deċiżjoni għabbazi ta' evidenza għaliex fil bicċa kbira tal-każijiet ma jkollhomx dejta meħtieġa biex jieħdu din id-deċiżjoni kollu hemm ħafna dejta fuq livell nazzjonali u hemm il-possibilità li tara anki id-dejta ta' pajjiżi oħrajn. Xejra oħra hija reġjonalizzazzjoni. Ħafna pajjiżi qegħdin jaraw kif jistgħu jiżviluppaw reġjuni għall-internalizzazzjoni qegħdin iħarsu lejn il-ġirien tagħhom bħala imsieħba l-internalizzazzjoni l-Unjoni Ewropea hija ta' mudell għal dan l-ħjar modell dinji għall-internalizzazzjoni nista' ngħid li hija appuntu il-mudell ta' l-Unjoni Ewropea. Ftit kummenti dwar id-data u n-numri marbuta ma' tal-istudju. Id-data għanna għal dak li huwa faċli tkejjel il-mobilità da stanta qegħdin in nirlimitaw ruħna għal mobilta, iżda bħalma ħat simaw mill-kommenti tagħna hemm bosta iżjed dimensjonijiet f'dan il-proċess illi ħafna minnhom diffiċli tkejjilhom. Xi ħut minnhom iżjed ikollhom impatt ola fuq l-istudenti iżjed mill fuq l-istituzzjoni, ma sax biss tara ċifri ta' studenti, naħseb li huwa tassew importanti u jgħat jiġri l-Azja, l-Afrika, l-Amerika Latina. Jaraw il-modell tal-Ewropa fit-totalità tiegħu bħala xi ħaġa ta' min jistudja kemm jekk tara il-mobilità u anki jekk tħares lejn degrees konġunti jew il-proċess ta' rikonoxximent mhux biss il-modell Erasmus qegħdin naraw anke x'qija tisir fl-Ewropa b'mod usa għal proċess ta' internalizzazzjoni. Kollox beda b'Erasmus tħares fejn tħares fl-Ewropa dak il-mudell flimkien ma dak ġim saħħaħ imbagħad bil-proċess ta' Bologna ħoloq kuxjenza ċara u drivers għall-internalizzazzjoni aħna rajna impatt Bekk issa qegħdin naraw anki mainstreaming tal-edukazzjoni ola fl-Ewropa. Hemm ħafna dibattitu dwar l-internazzjonalizzazzjoni meta inti tara anki diverġenza bejn il-kim u l-fatti l-Ewropa ma iċ suċċess uniformi u għatem sfidi kbar anki fl-Europa u nasab diġa dal ħodu smajna dwar xieħut minnom. Wieħed mill-iktar riżultat interessanti ta' stalliġ globali tagħna meta tħares lejn l-sfidi l-kbar anki fl-Europa li hija l-iktar waħda fanzata f'termini ta' internazjonalizzazzjoni bħal rikonoxximent ta' perjodi ta' studju kreditu jibqa' u wieħed mill-riski prinċipali il riskju li ħarqu l-sfidi l-oħrajn anke fl-Ewropa tajt l internetazzjoni Ija, hemm għal min jifluħi ħalla salija għal dan ta' tħassib għal l-istituzzjonijiet l ħarnet najt pal qalet fjona li waħda mill-sfidi li kellha pad differenti fuq partijiet differenti tal-Ewropa u għal daqstan nistgħu naraw anke l-kwistjoni tal-brain drain fl-Ewropa għaliex hemm min jara l-istudenti tiegħu jitilqu minn pajizu il-brain drain illi jissemma dwar l-Afrika hija ta' sfida wkoll għall-Unjoni Ewropea. Meta tara kif din id-dinamika edha ikolla impatt fuq l-Unjoni Ewropea tintuna il-strategija għal l-edukazzjoni internazzjonali tiffoka fuq tlet punti. Enfasi fuq um, il-vantaġġ profitt ekonomiku għal medda qasira jew twila illi anki jew ir-rabta ma' pajjiż partikolari u l-ġbit immedjata naraw ħafna anki talent recruitment u international positioning li toħloq profil, toħloq pozizjoni fil-rankings nafu l-impatt ta' dan kollu u iffukar fuq il-mobilità. Għaliex il-modell Ewropew irnexxielu jikseb enfasi fuq il-mobilità bħala wet mill-komponenti prinċipali tal-internazzjonalizzazzjoni Hawnhekk nixtieq nisuġġerixxu u nenfasizzaw fuq il-bżonn ta' din id-direzzjoni l ġejjini ta' t-tihit ta' approċċ komprensiv għall-internazzjonalizzazzjoni aħjar milli kwalunkwe terminu ieħor hija il-koerenza il-lix ekka tista toħlo rabta mal-missjoni li kollok. Mux dak qed jagħmel ħadd ieħor tagħmlu int. Naħseb li rridu neħħu li fukar mill-mobilità, il-mobilità xaġa mill-isba, ħazma għatjajt jgħid li l-mobilità rridu maqfu għazdek, irridu tastaw nixbu aċċess tal-internazzjonalizzazzjoni, rridu nibdew nifukaw fuq il-kurrikulu, rridu nippruvaw nifmu x'riżultati nistaw noħolqu biex waslu għal ċittadin globali xaħat li jista' jifhem jaġixxi u jsib xogħol f'ambjent globalizzata xtib ta' karatteristiċi l-internazzjonalizzazzjoni tista' toħloq dan joħodna fuq il-livell ta' programm emmek għanna il-livell fil-livell ta' programmi il-possibilità il nsibu soluzzjoni għal dan. Naħseb wieħed mill-elementi li rridu nisħu fuqhom minn perspettiva usa minn dik Ewropea l-skemi ta' mobilità Ewropea jimminaw l-20% jekk din l-20% jilħuwa 80% tal-istudenti ma jimmor kun marrum kientu l-studju tagħhom. 152 miljon student madwar id-dinja u 2% biss irkolhom dik l-opportunità l jekk ma tarax il-kurrikulu, jekk ma tarax l-opportunità tat-talim u x'riċerka id qegħdin nagħmlu għal l-edukazzjoni, l internazzjonizzazzjoni sejra biss tolqos minoranza xkejkna privileġġjata. Aħna inħossu bżon li norbtu l-internazzjonalizzazzjoni b'mod iżid koerenti mal-missjoni l ġdin ta' sew għandha tilħaq l-anijiet tal-edukazzjoni ola m'għandix kun għan minna fija u għanna nindirizzaw l-sfidi prinċipali illi huma kull ma jmur dejjem iżjed internazzjonali fin-natura tagħhom da għandhom l-programmi huma essenzjali. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Iva naf li l-ħin jgħat jafas u għadastant ħana bes għall-ħar parti tal-prezentazzjoni u nipermetti l-level kommenta kienem ħafna mill-istudju li jgħajse għajdla kif jistu jintlaħu dawn il-miri. Parti prinċipali tal-istudju u il-fat li konna għedin inħarsu lejn l-iżjed deċizjoni, lejn l-iktar definizzjoni u jisa ta' internazzjonalizzazzjoni. Il-karattru ta' definizzjoni, embosta definizzjonijiet, l-iktar wahda jidik li tajdek li huwa l-proċess ta' integrar ta' dimensjoni globali internazzjonali fil-anijiet jew riżultati ta' l-edukazzjoni post-sekundarja. Din l-edukazzjoni ħadmet tepa dawn l-aħħar 10-15 il-sena. Iżda tiftaħ anki l-opportunitajiet li t-sviluppa l-internazzjonalizzazzjoni u li t-permetti il-li din tirranġa l-bżonijiet tiegħek. Qegħdin nerġa' nifukaw dwar definizzjoni u naraw kif żdiedet mal-proċess intenzjonali għall-integrar ta' dimensjoni globali interkulturali u internazzjonali flan tal-funzjonijiet ta' l-edukazzjoni post-sekundarja il għala ta' dan biex it-tejja il-kwalità, livell ta' kwalità tal-edukazzjoni, r riċerka l-studenti u l-personal u billi tagħti kontribut importanti l-soċjetà. Proċess intenzjonali l għaliex dak li rridu nisqu fuq u li dan irid ikun marbut mal-missjoni tiegħek. Irid ikun hemm konsiderazzjoni, irid ikun hemm għażla fakultattiva mbagħad tittieħed azzjoni, mhux biss titkellem iżda tieħu azzjoni. Qegħdin naraw l-internalizzazzjoni tal- edukazzjoni għala għal kulħadd li rix zidu il il li din ta' tissir iżjed inklusiva u inqas għal privileġġjati. Komponent barrani li huwa essenzjali li tisir parti integrali mill-kurrikulu internazzjonalizzat għal kulħadd dan se jkollu impatt fuq rapport ta' internazzjonalizzazzjoni kull ma jkur ola u anki jgħin il-ġestjoni tal-edukazzjoni u dan jisħaq finalment li mardux naraw l-internazzjonalizzazzjoni bħala għal minnu fiħizza bħala mess ta' kif intejbu l-kwalità u biex li kontribuċu għall-iżvilupp tas-soċjetà u jekk Mikeja li razzjonar mussejer josfor mannix nifukaw esklusivament fuq il-profit finanzjarju u san permetti li leva tikkonkludi. Grazzi ħafna. Naħseb li d-definizzjoni ta' din internazzjonalizzazzjoni li ġiet użata waslet għal kull sens wiesa' Edha li għan nifissa bħala u promovitur bħala proċess neutrali u samħanix għaddin naraw forsi li miex da' sekk neutrali li xem drivers li huma li l-in l-istituzzjonali u li l-in l-akademiku għal dastant edin niprofaw u nisqo fuq lan illi mux l-ewlu qabel kollox ekonomiku iżda l-iktar importanti akademiku u xjentifiku minn dan il-lat hemm definizzjoni li tista' tiġi evalwata f'termini ta' impatt ta' internazzjonalizzazzjoni illi din kollha mbagħad fuq il-kwalità u fuq l-indirizzar ta' kwistjonijiet globali u internazzjonali. L-aħħar kumment l-Ewropa għandha opportunità eċċellenti u għandha responsabilità importanti. Għaliex eh, din qed bħala mudell naħseb huwa importanti illi il-kwalitajiet li l-Kommissjoni u korpi oħrajn su importanti li jifrettu dan il-bżon ta' ġid komuni u rikonoxximent illi l-Unjoni Ewropea anki bħala mudell tista' tibqa' titgħallem minn ħaddieħor mhux ħaddieħor jitgħallem minna biss, Nistgħu nitallem minn ħaddieħor ukoll. koll. Nasab rapport dawn il-punti jisħaqhom bitċar, grazie. Jo ringrazzju davvero mo. Ja, verament nirringrazzjakom għal prezentazzjoni fil-qosor li għamiltu nnexxilkom studju twil tiġbruħu tamlu ġabra fil-qosor tijaw. Riċerka verament fil-font. Intom il messaġġ ewlieni rnexxilkom twaslu għolna. Isna qed nerġgħu nirriflettu mill-ġdid fuq dan is-suġġett tal-internalizzazzjoni tal-proċess edukattiv fuq il-livell oli jina naħseb li f'dan il-periodu meta edin nerġaw naħsbu fuq dawn u tajna sminta minn ġdid dawn il-programmi u anki l-fat li jem il-riflessjoni u l-laqata jerevan fuq il-protesta Bologna studju sar f 17 il-pajis, mux biss tal-Europa, anki li l-in mill-Europa. Ġifrintom, il-riċerka ta'kom verament interessanti u iġib, iġibna naħsbu kif jista' jkollna eh, eh, l-aspett istituzzjonali fil-parteċipazzjoni tal-programmi Ewropej, imma hemm ukoll il-ħsieb liħor li qed tissuġġerixxu li tiftħu d dialogu mal-universitajiet, anke jekk tirrispettaw l-autonomija tagħhom, għax l idea qiegħda l-internalizzazzjoni mhux biss bl-esperjenza li wieħed jagħmel meta jmur lili minn pajjiżu, imma anki bħala mod ta' kif jissaħħaħ il-kurrikulum fil-pajjiż. U ovvjament proċess leġittimu biex ikun hemm iktar possibiltajiet ekonomiċi, trasparenza tal-istituzzjonijiet, imma ukoll u iktar u iktar bħala investiment fin-nies fil-potenzjal u kol għal ċertu eh, ġustizja iktar ekwita. Jina, jidirli li din hija perspettiva xiftit jew differenti mis-soltu retorika li aħna forsi mdorin bija dwar anki l-opportunità li qegħdin nieħdu intom forsi tafu li aħna għall Erasmus Plus irnexxilna niksbu kważi doppju tar rizorsi ġifiri dejjem l-edeja li jkun hemm iktar possibiltajiet. Nirringrazzjakom ħafna għal l-idejat li tajtuna ma nafx jekk hawn xi kollegi li jixtiequ jitkellmu, imma qabel naddu għal kollegi li jixtiequ jintervjenu, għandna grupp ieħor li jinteressaruhu eh, ħafna f'dan is-suġġett u għandna grupp li ġejn mill-Assoċjazzjoni tal-Istudenti mill-Iżvezja tal-grupp tal-ħodor, Sur Anderson, fej qegħdin dawn l-istudenti hawnhekk fuq wara hawnhekk qegħdin. Nilqawkom magħkom maħna. Issa nisimgħu il-kollegi li jixtiequ jitkellmu Sinjura Xvajdrova. Venta u naħseb anki Sur Morgano. Sinjura, nirringrazzjak jina nishtiq nir-ingrazzja iż-żewġ mistidnin tagħna tal-li introduċunna il-riċerka li jagħmlu, sistadni ma, ma kellix iċ-ċans li naqra r-rapport. Kif se nużaw ir-rapport għal fini tagħna, per eżempju, biex niddiskutu fid diskussjoni tagħna dwar l-Erasmus Plus? kif nużawħ biex ikon aktar koordinament tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Hemm bżonn monitoraġġ kbir ta' dak kollu li qed jiġri fuq il-livell Ewropew. Mela studju selettiv bħal dan huwa possibbli ma biex isir ix-xogħol mod responsabbli verament għandna bżonn studju iktar ġenerali U x'kik x'taħsbu fuq dan l-approċċ? Intom it-tnejn semmejtu il-possibiltajt ir-riskju tal-brain drain li jitilqu in-nies li jkunu studjaw. Dawn ħafna drabi l-iktar li jintlaqtu huma l-istati membri l-ġodda għax iż-żgħażagħ ta' dawn il-pajjiżi jkunu jixtiequ ehm, jitilqu biex jistudjaw f'universitajiet ta' iktar eh, prestiġju Pero anke dan il-fenomenu qed jonqos, aħna irnexxilna nibnu ċentri xjentifiċi fil-universitet reġjonali, per eżempju repubblika Ċeka. U anki jekk dan il-fenomenu oħ tal-brain drain, imma l-fatt li jkun hemm iktar fondi naħseb jagħti iktar possibiltajiet tal-kooperazzjoni li jistgħu jagħmlu dawn iċ-ċentri eh, fuq livell internazzjonali. Għalek, umma jistaw kol jgħinuna f'dan il-fenomenu tal-internalizzazzjoni li qabel ma setawx. Ġifiri, l-użu tal-fondi strutturali jgħin. Jista jajn naf ċentri pal dawn imma pajizi pal l-Ukranja per eżempju jibżaw li kunem eh, dan il-brain drain kif wieħed jista' jiffaċċja il-brain drain? Anki jekk ikun irid jirrispetta l-internalizzazzjoni, ġifieri x'strumenti jeżistu. Irid ikonna edukaturi li huma taj mhux biss tajbin imma huma mħallsa tajjeb u ikollhom ċertu passjoni biex anki jattiraw studenti minn pajjiżi oħra friġjuni rurali u l-universitajiet inqas ta' tajab li nkomplu nejnu finanzjarjament. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjura Soġova diġa għalet ħafna mill-affarijiet li xtaqt ngħid jien ukoll. Nirringrazzjakom għall-preżentazzjoni naf li ma tanċantkom ħin għandi mistoqsija il-brain drain. Għandkom xi statistika, għandkom ċifri li itina edeja ta' kemm nis edin jitilqu u kif nistaw namlu biex insommuhom f'pajjiżhom. Intom il-materjal li użajtu bħal l-Erasmus li beda kollox beda din it-triq imma irridu nkomplu għappaw programmi bħal daw anki bid definizjonijiet imma dak kollu li jettu intom huwa interessantissimu speċjalment meta nitkellmu fuq Università Olja, jekk inħarsu lejn l-istati membri ġodda anki eh, l-istat membru tiegħi dak li huwa importanti huwa li l-istituzzjonijiet jikoperaw bejnietom fuq livell reġjonali u jkun hemm aċċess ġenerali għal dawn il-programmi brabta mad-dinja tax-xogħol l-ikbar sfida l-ħafna nies hija x'jiġri meta inti tlesti il-proċess edukattiv tiegħek anki ġifiri toħroġ minn università li jkollok il-kwalifiki x'se tagħmel eh, eh, fuq livell reġjonali. Il- xtaqt eh, nejdilkom li f'din ir-riċerka sibu statistika ma tispiċċa qatt. Ġifiri, jien jidur li li għawnek għanna ħafna analizi tajba, per eżempju, fuq l-diversity, ġifiri il-distance learning fuq il livell universitarju Għalek, korregi, meta taqraw dan il-rapport din il-riċerka se sibu ħafna informazzjoni. Anki li l-edin nissaqsu jinsab se sibu għamemmek. Luigi, grazzi ħafna. Nirringrazzja l ewwel net, nirringrazzjakom għal din l-informazzjoni kollha eh, ovvjament qegħdin nitkelmu eh, u għadna ma qrajniex il-rapport tagħkom. Imma meta intom kontu edin t-prezentanna dawn l-informazzjoni, rridu u koll naqraw l-affarijiet mod parallelu. Ovvjament, intom għettun għandkom raġun tejdun li naraw xinu ma xejrid eh, fuq livell dinji, imma rridu kol nifmu xinija situazzjoni f'kull stat membru jina xtaqt nenfasizza dan il-punt u xtaqt u koll insaqsi e, e, biex il-proposta tkun iktar manovrabli. Intom, il-teżi ta' hija ċara li hemm bżonn nistituzzjonalizzaw l-internalizzazzjoni, ġifiri permezz tal-programmi ta' mobilità, ġifiri rridu namlu verament passi ta' ġgant Eh, ovvjament biex naslu rridu namlu numru ta' passi nieħdu ċertu miżuri għalhekk irridu immorru li lin minn sempliċi dimensjoni li għandna ta' bħalissa li qed nitkellmu pereżempju fuq il-dinja tax-xogħol imma ma nistawx nejdu li l kwistjoni ekonomika tiddeċiedi il-futur u r-riskju dejjem ikun li fuq il-livell ta' eh, taħriġ u talim dejjem naraw zidu imma rridu wkoll innaqsu l-limitajiet bla sens u naraw li id-dinja tax-xogħol ukoll tkun adattata ma' l-kwalifiki li joħorġu. Issa, fuq il kantejn fuq il-kwalità, aspett importanti ħafna ovvjament. U dan jitlob riflessjoni qawwija fuq is-settur akkademiku għax intom l-iktar li tkellimtu kien fuq dan is-settur. Imma fil-fema tiegħi forsi jinfimt li dawn qed tgħidu li jridu morru lilin mill il-fatt li huma l-istati membri waħidhom li jaġixxu Imma kif se naqdu dan ma l-aspett tal-autonomija tal-universitajiet? Bħalissa eh, ma nafx jiena eh, sfida kulturali bħal din toġobni imma nafu il-kol li xinuma mux biss il-restrizzjoni resistenzi imma anki il-pizijiet li rridu nġorru biex u kol nissuperaw. 3% biss mit-total għandhom il-ċans li ikollhom opportunità bħal din. Din hija l-istatistika li għandna fidejna bħalissa għalhekk tajjeb li naraw kif dawn l-opportunitajiet inkatruhom. U issa dak li rridu naħdmu fuqu li huwa priorità huwa fuq il-proċess ta' Bologna fil-fatt titmur is-sinjura sejra e kollha tmur il-Malezja ngħid nitkellem jew ma nitkellimx jien tista' tmur is-sinjura imma rridu nifmu eżattament fuq il-kurrikula xtip ta' riflessjoni nistaw indaħlu b'differenza ġifiri fċertu stati membri eh, ovvjament dan insibu ċertu imblok ta' kif isir jinataw il-kwalifiki. Ir-riċerka xjentifika ħajja ħafna iktar wisa minn dak li fil-fatt isir u forsi mhux daqshekk vinkolanti. Ringrazzju molto come vede la passione c'è. Iva, grazzi qed nara li eh, ċertu ħsieb fil-font u s-sinjura nħalluha titlaqqa dajru plan għal Malazja. U anki il-Malazja daħledu tal-istudju xtaqt ngħidilkom bil-mikrofonu s-sinjura. Iskużawni jekk jiena m'għandix ċans nirrispondikom ma fuq il-brain drain, il-fatt li hemm ħafna istituzzjonijiet li qegħdin jixbdu huma l-istudenti eh, li jixtiequ jimxu minn pajjiż għal ieħor, hemm x'iridu nagħmlu dwar dan? Hemm bżonn li noffru iktar u iktar informazzjoni. Per eżempju, fir-Repubblika Ċeka mill-Università Charles fi Praga u hemm xi oħrajn li huma magħrufa immem ħafna u ħafna istituzzjonijiet għolja fil-pajjiż u dan jotta l-pajjiżi oħra tafux għalek għal dawk l-inqas magħrufa tajjeb li wkoll jibqgħu jattiraw l-istudenti għax edin naħdmu ftit kontra ir ranking għax ma rridu din il-ġerarkija li qed tinħoloq fl-istituzzjonijiet għax dawn huma jista' jkunu ta' dannu għal dawk l-istituzzjonijiet li mhuwiex daqshekk magħrufa, kif se ninfurzaw il-kurrikulum? Il-kurrikula. Qed nitkellmu fuq istituzzjonijiet u mhux biss fuq dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Ir-rapport mur li lin aħna ġej mill-istituzzjonijiet u dan issibuh ukoll fir-rapport tagħna. Imma fuq dan il-punt dak li nixtieq ngħid huwa li dak li naraw fl-linji ta' politika nazzjonali qed naraw li dawn qegħdin jimxu l qudiem ġifieri għandek strateġija nazzjonali iktar mobilità, iktar istituzzjonijiet li jattraw l-istudenti, iktar ġifiri pozizjonijiet ġeopolitiċi, anki li dependu mill li jitħlu fl-ekonomija, imma aħna li rridu naraw bħala priorita huwa il-ġid ta' min irid jitgħallem. Imma għandek raġun tgħid li hemm din id-diskrepanza f'dak li qegħdin ngħidu, imma fir-rapport l-approċċ huwa iktar komplut. Skużawni, verament irid ikolli mur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 U jekk intom l-internalizzazzjoni taħduha bis-serjetà, tridu tifmu li dan huwa proċess ta' bidla, bidla fuq medda twila ta' żmien. U jiena dejjem ngħid li jiena naħdem fuq dan il-punt l-internalizzazzjoni ovvjament tamplifika il-djufijiet tal-istituzzjonijiet. Ġifiri, ma tistawx tgħidu li ħanżommu kollox kif unżidu l-internalizzazzjoni qed ngħidu li biex iddaħħal il-kunċett biex inti ssaħħaħ il-kwalità u e, trid verament tagħmel laf bidla radikali li nitilqu r-retorika u morru għal realtà Kull istituzzjoni li għandha interess li tagħmel dan kollu li trid jiġifieri tiżviluppa u tifformula linji ta' politika hemm ħafna informazzjoni li verament tista' tinkom. Huma nies li għandhom l-esperjenza li jużaw ukoll approċċi prattiċi possibbli jiena nemmen ukoll jeli jekk naħdmu bil-kurrikula ninkunu nistaw noħorġu modelli differenti tal-mobilità il-semestru ta' sena ilu se jkun esperjenza sabiħa fuq livell personali. Jekk aħna nibnu it-talim internazzjonalizzat fil-undaħlu fil-kurrikulum, il-mobilita tkun mezz wieħed biss biex nilħqu dawn l-anijiet imma mhux l-unika mod Ġifri mux edin aħna naraw li jem lakuna u nimlowa. Edin u kol ma nibqawx biss mal-mobilita fuq medda twila ta' żmien. Wieħed jista' ukoll jara ċertu perjodi ta' mobilità li ma jkunux twal fi żmien imma pereżempju ta' ġimgħa. U ikun parti mill-kurrikula li studenti jkunu preparati jkunu jafu li se jagħmlu din il-ġimgħa. U jiena għandi ħolma Ewropea u jiena verament nemmen fis suċċess ta' dan il-qasam. Imma fil-qasam tal-Ewropa hemm bżonn li konna spazju virtwali l-istrateġija għolja għall-edukazzjoni għolja fl-Ewropa u fid-dinja tista' tiġri biss jekk nagħmlu dawn l-affarijiet b'mod virtwali. L-internalizzazzjoni tal-kurrikula rridu nkunu mittaqoddimnet fil-virtual learning, fit-talim virtwali bekk biss nistaw naslu għal nies mhux biss fl-Ewropa imma lil minna. Ġifiri hemm sinerġija sħiħa mhux biss fl-edukazzjoni għolja ma f'setturi oħrajn ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi għal din il-ħolma Ewropea li għandek int li jatana u kol. naħseb li din hija riċerka waħda mill-iktar interessanti li qatt kellna nringrazzjakom għall kontribuzzjoni tagħkom. Nixtieq nitlob il-kullat waħda minna li nidħlu ktar fil-font għax hija huwa kunċett bażi li nistgħu nibnu fuqha dan l-aspett li semmejt inti fl-aħħar l-integrazzjoni bil-mobilitajiet differenti u anki la university l-universitajiet online dawn huma konċetti interessanti ħafna ta' kwalità għolja li l-Ewropa tista' tkun minn ta' fuq u dimnet fuqhom dawn il-konċetti. U dan ir-riskju bejn il-linji ta' politika nazzjonali li jaħsbu li l-uniċi possibiltajiet hija li joħolqu l-mobilità internazzjonali u ma jaħsbux ta' kif jil kurrikula jagħmluhom iktar internazzjonali permezz ta' proġetti ta' mobilità oħra. Dawn l-affarijiet huma kollha inter interessanti u jafrunna sfida forsi l-Kummissjoni tixtieq tintervjeni fuq din is-suġġett tant importanti. Grazzi tal-li tajtna ċans nitkellmu. ilu l-Kummissjoni Ewropea ħarġet komunikat European Higher Education in the World li hija strateġija l-internalizzazzjoni ta' l-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. U peress li qegħdin naħdmu mal-istess esperti ir-riżultati jaqblu 100% ma dak li nsibu fil-komunikat ta' sente ilu. Għalek, il-komunikat ħareċ meta imbeda il-Erasmus Plus dan il-program għax dan għandu dimensjoni internazzjonali qawwija ħafna u meta s senjura eh, Polak qalet li m'għandniex nillimitaw ruħna u nitkellmu biss dwar din it-tema imma għandna mill d-du għal-fatti hekk qegħdin nagħmlu aħna bil-programm Erasmus Plus. In-nies forsi ma jkunux e, intizi jaħsbu li l-Erasmus Plus huwa biss fuq il-mobilità. U tax dan mhuwiex minnu, dan żbaljat jekk nibqgħu naħsbu hekk. Meta nitkellmu fuq il-mobilità, l-ewwel net ma naħsbux li l-mobilità li huwa għan minnu fih, qatt ma kien hekk il-mobilità huwa strument mezz ta' kif l-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja ikunu jistaw jiftħu l-influenza internazzjonali u jissaħħu l-kwalità tal-servizzi edukativi li joffru. Bl-Erasmus Plus u l-mobilità mhux biset nitkellmu bl-istudenti li ikunu imorru minn posta li met nitkellmu wkoll fuq il-membri ta' l-istaff dawk li jgħalmu u daw iridu jkunu motivati, iridu jagħmlu l ma' huma wkoll ta' mobilità. Għal daqstant, jiena sodisfatta ngħid li grazzi għal Erasmus Plus din is-sena qegħdin nitkellmu fuq xi 30 elf ta' student u membri tal-personell lin eh, fl-Ewropa. 30,000 elf. Ġifieri mobilità li tmur u anki mobilità li tiġi l-istudenti Ewropej u l-membri tal-istaff huma interessati li imorru u koll jamlu esperjenzi li mhumiex daqstan tradizzjonali. Skemi mhux biss fl-Ewropa imma anki li lin mill-Ewropa. Kif qed il-mobilità u anki intom semmejtu dan f'termini ta' strateġija, l-istrateġiji jridu jkunu iktar faċli biex tifimhom irid ikun hemm programmi komuni, anki diplomas u kwalifiki li jkunu komuni partnerships partnership strategiċi veru, intom semmejtu hemm ħafna kompetitività, imma l-Ewropa titkun eh, tattira wkoll nies għal l-istudji u hemm kooperazzjoni għax l-affarijiet mhux dejjem huma kontra xulxin. F'Erasmus Plus aħna għandna kooperazzjoni fuq il-capacity building biex nejnu eh, universitajiet fl-Asja, fil-Amerika Latina u fl-Afrika biex jizviluppaw. Nistaw nikompetu u nikooperaw u kol. Il-kustjoni ta' l-ekwita, Iva, fl-Erasmus Plus fl-istrateġija tagħna din hija wkoll il-qofol namlu ħafna enfasi fuq il-fat li jintaz l-studenti li forsi mandomx daqsek opportunitajiet mezzi fuq il-brain drain dan huwa ukoll suġġett tal-qalbna u għalhekk aħna nippromovu credit mobility u inqas ninfasizzaw il-kwalifiki u d-degrees għax bil-credits meta l-istudenti jiġu l-Ewropa illi kollhom il-credits fl-Europa imma imorru jġibu d-digri f'pajjiżhom. Iġifiri fil-qafas ta' degree mobility l-istudenti eh, meta jkollhom eh, diploma Ewropea jibqgħu fl-Ewropa. Imma l-Erasmus Plus mhux l-unika strument l-Unjoni u l-Kummissjoni għandha numru ta' dialogi Eh, ta' politika ma' numru ta' pajizi l-Indija, ċina, il-Messiku, il-Brazil, eccetera, imma dal-waqt se jkonna dialogu ma' reġjonali mal-Balkani tal-Pument, mal-pajjiżi tal-Vantu anki mal-pajjiżi tal-Mediterran, tal-nofsenar tal-Mediterran. Qed nitkellmu fuq il-kwalità u kol. Ġifiri ħafna u ħafna strumenti li nużaw. Għalek, naħseb li dakkon kollu, kollu li kelli xnejt. <laughs> U nati pariri l kulħat li tatu daqqatajn il-komunikat li ħraġna aħna sentej ilu li għada valida meta nisma riżultati tal-riċerka ta'kom nara li għada eh, valida. Għandi punt tal-axħar li ma semmejċ u ma il-alumnaj dawn huma ukoll importanti ħafna eh, pal istrumenti ta' internalizzazzjoni mhux biss il-pajjiżi ma l-universitajiet u anke fuq livell tal-Unjoni Ewropea tajjeb li dawn in-networks u jagħmlu xogħol ta' public diplomacy huma isom ambaxxaturi u l-aħħar punt intom semmejtu il-fat li hemm ħafna strateġiji nazzjonali għall-internalizzazzjoni għandna dik ukoll Ewropa Ewropea. Ma rridux ninsow li dawn ukoll huma u ma' strategiji tal-iżvilupp u anki tal-migrazzjoni kollha fuq livell nazzjonali. Il-pajjiżi differenti u l-Unjoni Ewropea qegħdin kulħadd jipprova jagħmel l-mutijaw biex l-Europa namluwa destinazzjoni tal-istudju u nattiraw iktar nies. Imma meta l-istudenti ma jnatawx vizas, per eżempju, nkunu qegħdin immorru bil-kontra ta' dak li qegħdin iħabbu fuq. Grazzi ħafna. Grazie Dabi. Grazzi ħafna għal dawk il-kommenti rilevanti ħafna, nirringrazzja l-Kommissjoni, l-Kooperazzjoni tagħha u s sanaġanat il-mikrofonu lilek u Iva l-istrateġija ta'kom kienet integrata fl-istudju tagħna il-kollega Hans De Witt kien parti mit-tim illi kien qed jiżviluppa dik l-istrateġija ġifier nemnu fiha bisħieħ. Jiena ma kellix ċans uh, nisħaq fuq kemm eh, jgħiru għalih il-modell Ewropew eh, barra l-Ewropa u kemm jipprovaw jikkupjawh. Naħseb illi fortunati ħafna fejn il-kompetizzjoni edha tipprova tiddomina fejn l-internazzjonalizzazzjoni edha tinfirex u, u tikber u taħkem kollox iva l il-kompetizzjoni edha tikber imma Il-kooperazzjoni hija parti mill-mod kif naħdmu aħna fl-Ewropa, parti mill-modell Ewropew u l-kontributi li saru permezz tal-programmi Erasmus u oħrajn kienu essenzjali ħafna. Ma nistax nisħaq biżejjed, ma stajċ nisħaq biżejjed fil-ħin li kelli l-importanza tal-personal semmejtu ftita jekk aħna se internazzjonalizzaw il-kurrikulum tagħna dan huwa proġett akademiku tista' tfassal politiċi politiki u tfassal istrateġiji imma dana se jiġri u sir realtà biss jekk l-akademiċi jkunu impenjati, involuti u biex jagħmlu dan iridu ikunu appoġġati mhux biss lilhom imma anki lill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja għaliex dawn jikkontribwixxu ħafna għal valur tal-esperjenza li eh, jirċievu l-istudenti, inti ma tistax eh, taħseb dwar l-iskolek ma jkollokx fejtejx u jew jekk tkun imħasseb dwar il-karti tal-immigrazzjoni tiegħek, id-dokumenti tiegħek. Għalhekk Eh, dawn l-elementi huma importanti sabiex l-istudenti jkollhom esperjenza pożittiva, imma nerġa' ngħidilkom l-edukazzjoni ssir fil-klassi hija proprju f'dik ir-rabta bejn l-allim u min qed jitgħallem illi ssir l-edukazzjoni iva politika, iva strateġija, imma jekk l-akademiċi ma jkunux involuti f'din il-ħidma dan qatt mu se jsir realtà. U issa qed naraw xejra fl-Ewropa rajni fil-dokument li eh, nħarreċ mir renju Unit dan l aħħar dwar it-talim u min jitallem il-kompetizzjoni ġanna twassanna fuq il-riżultati tar-riċerka u l-akademiċi illi jaħdmu ħafna u jitħallsu ftit illi eh, tantu hekk illi m'għandhomx iċ-ċans illi jizviluppaw esperjenzi edukattivi pożittivi. Jiena nemmen ħafna fl-istrateġija Ewropea imma nemmen ukoll illi fuq meta ta' żmien itwal irridu nkunu iktar koerenti, irridu nużaw is-sinerġiji u fil-waqt li nitkellmu dwar mobilità, eh, sħubijiet, il-kurrikulum li jkun internazzjonalizzat, ma dan l-elementi kollha jridu jsiru pakkett wieħed sħubijiet inħolqu biex joħolqu kurrikulum internazzjonalizzat fi spazju virtwali. Molte grazie. Grazzi ħafna. Għamilna off stanar interessanti għall-aħħar Naħseb dak it-tweġibiet li tajt inti ċarajt ċerti punti importanti ħafna. Kif kienet għadda tajt qabel il-rappresentanta tal-Kummissjoni kemm il-kompetittività pożittiva tal-offerta anki tal-Universitajiet Ewropej flimkien mal-kooperazzjoni li huma valuri importanti ħafna imma żgur hemm sfida oħra li rridu jiffaċċaw l-Universitajiet fl-Ewropa eh, li rridu nippruvaw Eh, nisprunawa eh, fejn rilevanti. Grazzi ħafna xogħol li għamiltu, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk titkellmu magħna illum. Skużani li ma nistax eh, nakkompanjak sal-bib, imma il-ħin qiegħed għafa stajt il-President. Allora, scusate, vorrei solo dirvi Mela jina sempliciment trid ngħidilkom illi se nala il-laqa tagħna billi nfakkarkom il laqa li jmiss se ssir fit-3 ta' Deċembru l-ġurnata fejn se jkollna konferenza interparlamentari għalhekk nitlobkom il kol tkunu prezenti il kapiet tal gruppin nixtieq li garantisġu li l-membri tal-grupp tagħhom ikunu hawnhekk Eh, il-membri u koll u anki il-membri il-membri li mumiex membri sħaħ. Grazzi l-interpreti u koll tajt il-President issa jek joġobkom itilqu mill-kamra. Għalli xaħna irridu inkomplu il-laqa tal-koordinaturi. <laughs> Thank you for your presence, also for visitors. I thank so much uh,